Ladies and gentlemen, good afternoon. And I want to welcome all of you to session two. Merba, aħna issa san nibdew it-tieni taqsima il-konċiljazzjoni tal-xogħol u l-ħajja privata. Jiena il-President li semmexxi din il-parti tal-laqa l-lum war nofsinhar. sinar u eh, maċċellu kullem inti għaj għandi panel ta' mistiedna eccellenti li jena dal-waqt jonkom. Jena se eh, vera li għet nibdew ftit tart imma dal-waqt nerġaw naqbdu mal-program, aħna għedin inħarsu salej l-approċ ta' ċiklu tal-ħajja li huwa importanti għalina l-kol. Qabel kont naħseb li kien iktar importanti għal nissa milli għall irġil meta wieħed iqis ukoll minħabba ir-wol illi jaqdu n nissa Ma da kollu qed jinbidel issa, għalhekk l-approċ li aħna nadottaw f'dan il-qasam irid ikun neutrali mill-perspettiva tal-ġeneru mela x'qegħdin naraw aħna fuq livell Ewropew il-parental leave, et eh, nistennew komunikazzjoni mill-ant il-Kommissjoni fuq il-bilanċ bejn il-ħajja privata u dik tax-xogħol il-President Juncker kellimna fuq il-pilastru ta' drittijiet soċjali u qed nistenna li f'dik il-komunikazzjoni se jkun hemm xi ħaġa dwar il lief tal keres Qegħdin naraw ukoll kif se niffaċilitaw il-possibilità li l-ħaddiema aktar anzjani illi jibqgħu jaħdmu għal aktar fit-tul. Kont konferenza l-ġimgħa li għaddiet Eh, u fejn iddiskutejna dan imma tkellimna wkoll dwar il-pensjonijiet kemm huma adattati u kemm huma sostenibbli u mbagħad il-postijiet tax-xogħol eh, mid id-direttiva tal-karċinoġeni. l-Unjoni Ewropea għadha kif ratifikat il-Konvenzjoni tal- uh, tan-Nazzjonijiet Uniti fuq il-persuni b'dizabilità, il-kwestjoni fuq il-xol deċenti u kif il-xol jista' iħallas il-tħul minimu u kif nistaw nużaw ħdana biex nevitaw il-faqar. L-sfida ta' soċjetà digitali tal odina tkellimt waqt konferenza ta' nisa, nisa imprendituri li il-koll jaħnu fil-qasam tal-ICT U waħda mill-affarijiet li nafu fuq dik l-ekonomija jelli toffri flessibilità iva imma maħħa tista' ġib ukoll inċertezza nuqqas sigurtà u prekarjetà u dawn l-affarijiet jamlu ħafna ħsara lil bniedem għaliex it-taqluħ u jinkwetawh u kollarek irridu narawa mill-qrib din l-ekonomija digitali u l-impatt tagħha. Mela kif se nfastu aġenda għax xogħol tal-ħajja u xogħol Eh, deċenti u ħajja deċenti, ma jiena biss il-President, għalhekk jiena issa senat il-mikrofonu lill-kollega tiegħi Ole Christensen li huwa membru tal-grupp tal-SND fil-Parlament Ewropew u wieħed mill-membri tal-Kumitat tal-Impjeg u Affarijiet Soċjali. Skużawni, qed niġri wisq eh, kif eh, najdu aħna fl-Irlanda, Fuq il-naħa ta' xelluk tiegħi għanna l-Rit Vermeyen li hija Senior Program Manager fuq il-kondizjonijiet ta' xogħol relazzjonijiet industrijali fil-Eurofound. Iva, grazzi ħafna fil-prezentazzjoni tiegħi u ħanħarsu wissa lejn l-slides ħanħarsu lejn il-punti li se niddiskutu illum of senar u aħna dal-ħodu tkellimna fuq il-kwalità tax-xogħol u issa se nħarsu lejn l-interazzjoni bejn ix-xogħol u l-ħaddiem u kif dan jinbidel tul il-ċiklu tal-ħajja u l-problemi li jistgħu jiffaċċaw għandna s-sostenibilità tax-xogħol u l-kunċett li sibna Eurofound il-ħaddima li għedin jixxieħu l-impatt ta' xol fuq is saħħa jew inkella ħaddima bi problemi ta' saħħa il-rikonċiljazzjoni bejn il-ħajja privata u dik tax-xogħol u se nagħmel xi kummenti wkoll dwar l-ugwaljanza bejn is-sessi. Issa fil-kunċett tal-Eurofound tal-, -Eurofound, tal Eh, xogħol sostenibli hemm żewġ elementi li huma importanti li niżguraw li aktar nies jistgħu jipparteċipaw fis-suq tax-xogħol għalhekk qed nitkellmu dwar suq tax-xogħol li huwa inklusiv sabiex nżidu n-numru ta' persuni li huma qed jaħdmu, eh, kif nistgħu nintegraw il dak li ma jaħdmux, persuni li għandhom mart, eċċetra, u niżguraw li n-nies jistgħu u jkunu lesti illi jibqgħu jaħdmu sakemm jirtiraw jew anki aktar minn hekk it-tisħiħ tal-rizorsi personali f'termini ta' saħħa, ħiliet, eċetera, sabiex in-nies ikun jistgħu jibqgħu attivi aktar fit-tul. F'din il-taqsima se nifokaw fuq il-kondizzjonijiet illi se eh, jippermettu illi kunem tqabbil bejn il-ċirkostanzi tax-xogħol u tal-ħajja individwali tul il-ħajja. il ħajja ħanaraw xinu eh, ċiklu tal-ħajja iktar b'saħħtu, eh, u mbagħad naraw ukoll ċerti ċirkostanzi, problemi li rridu nqisu sabiex il ma jkunu jistgħu jibqgħu jaħdmu aktar fit-tul. Mela hemm żewġ elementi l-ewwel let ix-xogħol u l-kwalità tax-xogħol li diskutejni dal-ħodu eh, kien hawn yes hawnhekk li tkellmet fuq dan is-suġġett u aħna rajna illi kondizjonijiet ta' xol tajbin u kwalità ta' xol u ma importanti sabiex il-ħaddima jibqaw jaħdmu tul ħajjithom dan jista' jsir permezz ta' politiki, leġislazzjoni, ftejmiet kollettivi u il-prassi fuq il-postijiet ta' xogħol da kollu huwa importanti, ma dan diskutejtuh dal-għodu. Issa forsi noħorġu kol xi elementi oħrajn f'din il-parti, imma issa ħna se nifokaw iktar fuq il-ħaddiema niskurraw li dawn jistaw jibqaw jaħdmu tul ħajjithom li fisser li rridu nqisu il-ċirkustanzi u s-sitwazzjonijiet tagħhom tul ħajjithom u episodji differenti f'ħajjithom. Naraw ħaddiema ta' tajiet differenti, problemi ta' saħħa u xogħol li rrid ikun adattat għal problemi tas saħħa ta' dak li jkun li jista' jsir fuq livell tal-xogħol imma jista' jkun iffaċilitat mill-politiki, sussidji u jkun negozjat ukoll misħab soċjali problemi ta' saħħa jista' jkunu marbutin ma' xogħol jew le jista' jkun li persuna jkollha diżabilità ma' kif tista' tiżgura li il-ħaddim ikun jista' imur lura għax-xogħol fejn possibbli. oħra li rridu niddiskutuha fit-tul hawnhekk hija r-responsabilità ta' loti ta' kura, per eżempju tfal, jew it-tfal ta' tfal, jew uh, dipendenti oħrajn, pal per eżempju raba li kollom xie disabilità, l-imsieħba jew l-imsieħeb tijak jew raba. Hemm eh, ħafna soluzzjonijiet differenti, maħna se nifokaw fuq arranġamenti fuq il-post tax-xogħol li jistgħu jgħinu il-ħaddiema jikkonċiljaw aħjar il-ħajja tax-xogħol u dik privata Huwa importanti wkoll illi arranġamenti tal-leave, il-parental leave, il-carers leave u faċilità ta' kura, per eżempju, l kindergardens il-kura il ta' wara s-sija tal-iskola u anki biex nejnu persuni anzjani li għandhom bżon lajnuna jista' jingħataw faċilitajiet lil ħaddiema sabiex ikunu jistgħu jkomplu jaħdmu. Ovvjament is-suq soluzzjoni waħda għal kulħadd ebil ħaq ħaġa oħra l-itnaqis ta' sijat ta' xol u kol ija possibilità fl-imkien ma' arranġamenti għallif, etc. tilkom, il-soluzzjonijiet mu miex l-istess għal kulħadd u dan jiddependu kol mill-fazijiet tal-ħajja ta' dak li jkun u l-kura għatfall iż-żar hija differenti mill-kura motija l xi ġenitur anzjan li forsi jkollu bżonn minn imur jagħmilu xi qadja, jieħdu għand it-tabib, eccetera jista' jkun hemm soluzzjonijiet differenti applikabbli għal momenti differenti fil-ħajja. Issa tqabbil ta' bejn il-ħaddim u il-ħajja privata, l-impiegabilità meta wieħed jitlef il-post tax-xogħol tiegħu, eh, l-upskilling u anki il-motivazzjoni. Mela sa naddu għall-slide li mess ħanajdilkom xiftit dwar ir-riżultati li ħarġu mill-sit EWCS. il il-forza tal-ħaddima li edha dejjem tixjieħ u rridu nbidlu l-kondizjoniet ta' xogħol ta' kulħadd il-ħaddiema qegħdin jixjieħu u għalhekk aħna ma rridux biss inħarsu lejn il-kondizzjonijiet ta' tan-nies b'mod ġenerali, imma il kundizzjonijiet ta' xogħol kif jibidlu il- iżda ħaddima żgħażagħ huma esposti iktar għal ċerti riski milli oħrajn hemm riski l-marbutin aktar ma' ħaddima żgħażagħ oħrajn iktar ma' persuni li huma anzjani, pereżempju dak li jaħdmu bil-lejl, dak li jaħdmu bil shift Mbagħad il-ħaddiema anzjani għallu illi għandhom inqas aċċess għal taħriġ, prospetti ta' karriera ftit li xejn u inqas opportunitajiet ta' talim. Għalhekk jekk għandna rridu niżguraw li l ma jibqgħu jaħdmu sa eh, età kbira dawn huma fatturi importanti li nżommuhom f'moħħna. Fir-rapport tagħna 73% tal-ħaddiema qalu illi jistgħu jibqgħu jaħdmu sa l-età ta' 60 sena li dawk il-ħaddima li għandhom iktar minn 55 sena, san saqsu għom minna u 5 snin oħra. Dan ifisser illi 27% tal-ħaddima għal illi musse jkunu jistaw jibqaw eh, jibda l-istess xogħol li qed jagħmlu sa 60 sena. Iktar irġiel milli nisa jajdu li jistaw ikomplu jaħmlu sa' 60 sena fl-istess xogħol. Qed naraw li differenza bejn is-sessi ma tantx hija kbira li jekk inti tħares lejn il- il-faxxa ta' ħaddiema ta' 55 sena jew iktar fejn id-differenza hija kbira sa' ħansitra tista' tilħaq sa' 20%. Il-messaġġ pożittiv 80% ah, 18% tal-ħaddiema għallu illi jixtiequ jkomplu jaħdmu fit-tul kemm jista' jkun kieku jistgħu jażlu li ħaġa tajba. Aħna ħarisna wkoll lejn il- il-raġunijiet għal dan jista' jkun hemm raġunijiet um, finanzjarji, biex ikollhom eh, kuntatti soċjali u anke biex jagħmlu xi ħaġa għas-soċjetà. Xogħol sostenibbli għandu x'jaqsam ma' l-indiċi kollha tal-kwalità tax-xogħol. U hawnhekk għedin taraw din it-tabella għawnek fuq in-naħa tal-lemin il- eh, tistaw taraw li xogħol sostenibbli huwa assoċjat ma' ma l-indiċi kollha tal-kwalità tax-xogħol, jiġifieri huma assoċjati b'mod pożittiv u dan ifisser ukoll illi jekk eh, morru ħażin fuq wieħed mill-indiċi dan jiġifieri ħaġa negattiva li jekk inħarsu lejn kondizzjonijiet tax-xogħol separat rajna li riskji fiżiċi, l-intensità tax-xogħol, xogħol xogħol bix shift xogħol ta' bil-lejl, il-biża li wieħed jitlef ix-xogħol tiegħu, l-inġustizzja fuq il-post tax-xogħol u anki il-bullying il u anki il-fastidju u koll umma assoċjati għalix um, hemm um, ċans illi wieħed jgħid le, jiena mhix missa nkun nista' nibqal naħdem sakemm ikolli 60 sena li jkollok rikonoxximent mill-kollegi, rikonoxximent tax xogħol li tagħmel, li jkollok xogħol li sens ta' gburija, ta' kollu jgħin il-ħaddima u iktar hemm ċansi li l-ħaddima li jsirilhom din mistoqsija jirrispondu iva għalija. Hawnhekk irrid nurikom xi differenza, xi differenzi li jeżistu tistaw taraw ir-riżultati prezentati mill-pajjiżi iktar ma jkun skur il-kulur tal-pajis iktar hemm nies li jgħidu li l-xogħol tagħhom huwa sostenibbli kif għattilkom. 73% tal-ħaddima jgħidu li jistgħu jibqgħu jaħdmu sal-età ta' 60 iktar minn 80% tal-pajjiżi tal-ħaddima fil-Ġermanja, fil-Portugal, fl-Italja, fl-Irlanda u l-Iżvezja, imma inqas minn 60% mit-Turkija, Franza, Slovenja. dawn huma il-pajjiżi illi l-iktar laqtuna f'dan il-graf. Issa, ħaġa oħra, il-kwalità tax-xogħol u s-saħħa il-relazzjoni bejn il-kwalità ta' xogħol u s-saħħa hija waħda komplikata ħafna u timxi f'żewġ direzzjonijiet jista' jkun hemm impatt ta' kondizzjonijiet ta' xogħol fuq is-saħħa immanka fuq is-sitwazzjoni tas-saħħa tal-ħaddiema u x-xogħol li jistgħu jagħmlu. Ħafna drabi l-impatti fuq is-saħħa jinħassu wara. Imma Jist, dan jista' jfisser ukoll illi ikun hemm ħaddiema li jitilqu aktar kmieni mis-suq tax-xogħol għaliex ma jkunux jistgħu ikomplu Għaliex huwa importanti dan? Għaliex għandu impatt fuq il-possibilità li wieħed ikompli jaħdem u anki sabiex ikonna suq tax-xogħol li jkun inklusiv fl-istħarriċ tagħna wieħed minn kull erba' ħaddiema qalu illi x-xogħol tagħhom jeffettwalhom il-saħħa b'mod negattiv, 26% iktar irġiel mill-nisa u 24% tan-nisa kontra 26% tal-irġil, 6% tal-ħaddima għandhom riskju illi jkollhom problemi mentali, wieħed minn kull tlieta jkollhom problemi ta' ta' għajja MSDs u forsi uġeħ fid-dar, Hemm mistaqsijiet ukoll fis-servej dwar l-integrazzjoni ta' ħaddiema b'mart kroniku madwar 20% tal-ħaddiema fl-Unjoni Ewropea qalu illi għandhom mart kroniku illi se jdum sitt jew iktar. U dan huwa l-każ iktar ta' ħaddiema anzjani milli dawk iż-żgħar 12% ta' dawk li għandhom inqas minn 35 fis-sena, 16% ta' 35 u 49 u wieħed minn erba ta' ħaddiema li għandhom 50 jew iktar għallu illi għandhom mart art kroniku din jom kol xaħġa li rridu nżammu għaf moħna jek rridu niskuraw li nis jibqaw jaħdmu. Wieħed minn kull tlieta qalu li l-post ta' xogħol tagħhom jew ix-xogħol li jagħmlu jew il-workstation tagħhom jew is-sija ta' xogħol tagħhom ġew adattati għal sitwazzjoni ta' saħħa li jinsabu fija wieħed minn erba' qalu li għandhom bżonn ta' aktar adattament jew se jkollhom bżonn ta' aktar adattament fil-futur. Lura għall-indikaturi kif għattilkom fuq il-lemin eh, affarijiet li huma pozittivi u naħa ta' xelluk dawk li huma iktar negattiv. L-oranġo huwa negattiv u l-blu huwa pozittiv. Mela, l inmil mill-ħiliet u diskrezzjoni li wieħed ikollu ambjent soċjali għar ifisser illi eh, ħafna drabi tkun tbati millu ġeħta ras u tbati biex torqot, jekk ikollok ambjent fiżiku li jkun ta' kwalità għar, mela dawn in-nies is-soltu jkunu jbatu minnu ġeħ fid-dar, jbatu biex jorqdu, jbatu mill-lejja. L-intensità tax xogħol, xogħol intensiv ħafna, ħafna iktar probabilità li batu biex jorqdu anki xuħut mill-ilmenti l-oħrajn, inqas prospetti għax xogħol li wieħed ikollu l-biża li se jitlef l-impjeg tiegħu, hemmhekk il-ħaddiema hemm iktar probabilità illi ma jorqdux raqda waħda bil-lejl u li wieħed ikollu kwalità inqas tax xogħol hemm iktar ċans li ħossu ma' jenin il-ħaddiema. Issa, iktar ma jkollok ħiliet, iktar diskrezzjoni, iktar autonomija, iktar hemm iċ-ċans illi e, anzi, e, iktar ikollok ċans illi kollok uġeħta ras u li tbati biex torqod. Mela, issa ħanaraw il-konċiljazzjoni bejn il-xogħol u l-ħajja privata. Design fil-mija ta' tal-ħaddiema għalu illi ma tantx hemm bilanċ bejn il-ħajja tax-xogħol u ħajja privata. L-irġiel iktar għandhom din problema minn nisa dana minħabba l-fatt illi n-nisa jazlu s-sijat ta' xogħol tagħhom l-arranġamenti ta' xogħol skont il-bżonijiet fil-ħajja privata tagħhom imma minn u ftit se naraw illi hemm ħafna nisa li jagħmlu xogħol blaħlas. U il-momenti l-aktar intensivi f'ħajjithom huwa meta jkun hemm it-tfal, ġifieri xogħol huwa assoċjat mod negattiv ma' sigħat twal u il-pożittiv huwa sigħat e, e, sar ta' xogħol iktar autonomija, il-possibilità li jużaw l-ICT u il-mobile work. Et naraw ukoll illi l-indiċi tal-kwalità tax-xogħol juruna illi iktar ma tkun tajba l-kwalità tax-xogħol, iktar hemm ċans ukoll illi kollok bilanċ tajjeb bejn il-ħajja privata u dik tax-xogħol. Dan naraħ b'mod pożittiv u mbagħad mod negattiv ukoll inti tkompli tinkwieta fuq ix-xogħol tiegħek 15% tan-nies qalu hekk tkun tħossok wisqajjiena biex tkompli tagħmel ix-xogħol tad-dar fil-mija qalu hekk l-ambjent fiziku iżid il- um, ċans li inti tibqajjen anki wara xogħol, anki l-intensità tax-xogħol illi jkun hemm iktar probabilità li dawn il-ħaddiema jibqgħu eh, jinkwetaw fuq ix-xogħol anki meta ma jkunux għadhom ix-xogħol naf li l-ħin jagħti ħan ħafef. Mela, ix-xogħol mhux imħallas huwa imqassam b'mod li mhux ekwu l-iktar momenti diffiċli għal dan il-bilanċ bejn il-ħajta xogħol u dik privata u meta jkun hemm it-tfal fid-dar. U n-nisa u l-irġiel illi jagħmlu x-xogħol blaħlas, jiġifieri fid-dar, jgħat jizdiet u iktar jizdiet meta jkun hemm tfal u dan jmur minn ħames sigħat fil-ġimgħa meta ma jkunx hemm tfal għal 20 sena meta jkun hemm it-tfal u għan-nisa 12 il-sija u 39 sija meta jkun hemm it-tfal. Jonqos ftit meta tfal jiżdiedu imma differenza bejn in-nisa u l-irġiel eh, tibqa' kbira. Anki in-nisa meta jkollhom iktar minn 60 sena ikomplu iżidu x-xogħol tagħhom bla ħlas. Mela, l-interazzjoni bejn il-ħajja privata u dik tax-xogħol hija waħda importanti u irridu nissodisfaw ċertu bżonijiet fuq livelli differenti. Naħseb illi dan il-qafas leġislattiv huwa qafas importanti ħafna. Għalek, bżonnijiet differenti, għal jitolbu soluzzjonijiet differenti, għalek ma jistax ikonna soluzzjoni waħda għal kulħadd, tkun soluzzjoni adattabli u eh, mux il-soluzzjonijiet kolla jistaw ikunu applikabli eh, eh, indefinitivament. Hemm żewġ dimensjonijiet li huma importanti li aħna inħarsuhom jekk aħna irridu niżguraw li l-ħaddiema jibqgħu produttivi aktar fit-tul kemm nisa u anki irġiel Irridu naraw mhux biss l-impatt tax-xogħol fuq is-saħħa imma anki fuq affarijiet oħra li huma importanti wkoll bħal pereżempju l-bilanċ bejn il-ħajja tax-xogħol u dik privata. Well, thank you. Thank you. No. Grazzi. Wara li smajna dik il-prezentazzjoni nistaw naraw kemm huwa relevanti x-xogħol tagħkom biex jisħu fuq ċerta kwistjonijiet ta' importanza soċjali. Ġifieri mhux ser noħdilkom iktar mill-ħin tagħkom, ser ikun hemm iktar ħinijiet għal mistoqsijiet, naħseb illi jagħmel sens li ngħaddu minnu fih għal kellim li jmiss illi fil-fatt jiena diġà faħartu ktar kmina allura faħru darbtejn. Issa għandi l-kelma jiġifieri l-Onorevoli Christensen. Grazzi ħafna jina fil-fatt kont ir-rapporter għal Afas Ewropew għal saħħa u s sigurta fuq il posta xol. xogħol Jina naħseb illi huwa importanti illi namlu iżjed biex ikolna xogħol iktar sostenibbli. U importanti illi kolna dokumentazzjoni ta' kwalità għolja bħalma nawek għaliex bekk ikun hemm il-possibilità illi naġixxu fuq mill-aspetti li huma importanti. Naħseb li hemm bżonn ukoll ta' standards legali minimi rigward is-saħħa eh, u s sigurta fuq il posta x xogħol U hekk ikolli ngħid u nametti illi qed nistennew il-Kummissjoni sabiex eh, tressa il-proposta tagħha. Nittama li uh, eh, jizviluppaw ambizzjuż ħafna eh, f'Diċembru. Iżda dana tridu narah. Aħna bħala politiċi għandna rwol importanti ħafna. Nistaw impoġġu pressjoni fuq eh, il-Kummissjoni biex eh, tressa biex tippreżenta proġett ambizzjuż. Mill-att tal-Parlament Ewropew is-saħħa u s-sigurtà fuq il-post tax-xogħol ah, din il-kwistjoni hija importanti u tingħata ħafna attenzjoni. Naħseb ukoll li eh, min ħaddem u l-ħaddi ma jistgħu jagħmlu ħafna. Nkamet waħed is dialogu soċjali li permezz tiegħu jistgħu iresqu proposti utli. Importanti li nifukaw fuq eh, impjiegi ta' kwalità għolja. Jiena gburi li ġej minn pajjiż fejn il-ħaddiema jistaw jiexu bil-paga illi jaqlaw. Jamlu xamlu u xinu xol taħħom, dan jipermettilom li jiexu ħajja deċenti u nasib li dan huwa partikolarment importanti, specialment jekk wieħed iqis illi anka il-persuni illi mandomx ċerta tip ta' xogħlijiet xorta waħda jistaw serħu rasom minn ħajja ta' ċerta kwalità. Ikollhom biżejjed tħul biex eh, jistaw eh, jamlu tajjeb għal-jom nfusom u għal-familja tagħhom li kieku ma kienx ikun hekk eh, is-sitwazzjoni kienet tkun ħafna iktar diffiċli. Hemm bżonn nifukaw iktar fuq l-aspetti iktar psikosoċjali Għaliex jekk aħna rridu illi il-persuni jibqgħu iktar fid-dinja tax-xogħol, u importanti illi inti tikkomunika magħhom biex dawn ikunu jistaw jaħdmu għal żmien itwal. Naħseb li dan huwa fl-interess ta' kulħadd. Jekk wieħed iqis id-diversi kumpaniji, min ħaddem għandu diversi opportunitajiet. Hemm min jista eh, jista jgħid li l-ħaddima jaħdmu għalih għal perjodu ta' żmien itwal u l-ħaddima jimirdu inqas ukoll. Il-sistemi ta' sigurtà ta', ta sigurtà soċjali u ta' l-assikurazzjoni jiswew ħafna flus għalhekk jekk ikollok inqas ħaddiema li jimirdu kun qed tifranka flus minn dak l-aspett. Naħseb li huwa importanti wkoll eh, għal uh, min ħaddem. Jiena soċjalist, però nifhem illi il-min ħaddem irid jiffoka fuq il-ħaddiema. Il-ħaddiema bekk ikunu jistaw jiżviluppaw ix-xogħol tagħhom u għaliex le jistgħu anka jiftu il-kumpaniji tagħhom stess. Naħseb li dan huwa importanti ħafna għal kumpaniji. Però dan il-ħsieb jixraqlu firxa ta' inizjattivi mill-imsieħba soċjali mill-politiċi u anka mill-istess kummissjoni. Grazzi ħafna, skużani, jina ma rridx eh, naqtalek diskorsok eh, f'nofs sentenza. Eh, nfakkarkom illi ħajkolkom ċans illi tkunu tistaw tirreagixxu aktar tard. Issa, għata unur li nippreżenta lil Krista Sedla Ċek il-direttur tal-Aġenzija Ewropea għas saħa il-sigurta fuq il-posta xogħol. Grazzi ħafna. Grazzi għal Eurofound tal-li ħejjet eh, dan l-istħarriċ dawn ir-riżultati tal-Eurofound jgħinuna ħafna. Aħna konna privileġġati għaliex irċevejna dawn il-figuri tal-istħarriċ daqsxejn iktar kmini. U l-lum stajna innidu bitċa odda ġdida fuq il-website tagħna. Jina fil-fatt ser nurielkom iktar tard u hemmhekk tkunu tistgħu taraw il-fatti u l-figuri kollha. U dawn tarawhom fuq um, mappa biex bekk tkunu tistgħu tassoċjaw din id-data mal-pajis eh, jew l-istat membru konċernat. Mela, ħanibda billi nispjega x'qed tagħmel li ju oxa fil-settur tagħha. Aħna nifukaw fuq is-saħħa u s-sigurtà fuq il-post tax-xogħol iva dak huwa minnu iżda aħna qed norganizzaw sena iva sena le kampanja tax-xogħol. Is-sena li għaddiet bdejna din il-kampanja li titratta fuq il-saħħa fuq il-post tax-xogħol tul il-faxxi tal-età kollha. Qed naraw kemm il-diversi kumpaniji fl-istati membri, kemm l-imsieħba soċjali u ma għacċana għal l-informazzjoni. U ma interessati u koll illi jihdu dan l-arfin fil-kumpaniji tagħhom u jaraw kif jistaw jimplementaw dawn ir-riżultati fil-kumpaniji tagħhom. Fil-fat aħna għamilna proġett pilota eh, dan il-proġett pilota ġi suġġerit minnkom stess għal u kien jitratta il-suġġett ta' saħħa u il-sigurta fuq il-posta xogħol focus partikolari fuq il-ħaddiema li huma ikbar fleta. Aħna analizzajna s-sitwazzjoni fl-istati membri kollha u lilin minnhom dwar inizjattivi illi jindirizzaw il-forza ta' xogħol u kif dawn qed jiġu implementati fil-pajjiżi EFTA. Xtaqna niġbru informazzjoni u analisi fuq politiki illi jeżistu brabta mal-riabilitazzjoni u anka brabta ma' ċerta strateġiji settorjali. U l-idea kienet ukoll illi namlu skambju ta' prassi u ta' femiet fuq livell ta' kumpaniji. Issa ninsabu fil-fazi fejn ippubblikajna fuq il-website tagħna 28 rapport, jiġifieri eh, tistgħu tarawx qed x'inhi situazzjoni fl-istati membri. Għamilna ukoll ġabra tal ta' case studies ta' odot li jistgħu jintużaw fil-kumpaniji tagħna u wkoll ċerta informazzjoni rigward politiki tal-ritorn biex ngħidlek, jiġifieri xi wassal il-ħaddiema biex jerġgħu lura fil-kumpaniji. Però nixtieq nisħaq ftit fuq eh, il-kuntest strutturali li huwa meħtieġ biex inkunu ta' suċċess f'dan il-qasam. Kif diġà qed poġġejna dawn l-istrateġiji um, jew identifikajna dawn l-istrateġiji skont il-pajis u dan jorbot ħafna, kif tistaw timmaġinaw, mal-kwalità tal-xogħol. L-iktar pajjiżi ta' suċċess huma jispikkaw, jiġri ma ta' suċċess ħafna. Għaliex? Għaliex huma għandhom approċċ holistiku fil-politika tagħhom, jiġifieri huma jintegraw diversi oqsma politiċi fil-qafas tagħhom u lan prinċipali tagħhom huwa illi jaħdmu flimkien li jżommu l-impjegabilta u illi irrawmu il- il-ħaddiema, dawn huma l-żoni, l-oqsma, il-politiki soċjali, l-edukazzjoni u trattament l-istess fost oħrajn biet mill-fatturi ta' suċċess huwa il-dialogu soċjali, il-finanzjament, elementi essenzjali u messaġġ li rridu nippruvaw ngħaddu huwa għaliex aħna nafu il kważi l-istati membri kollha qed iżidu l-età tal-irtirar tagħhom l-ebda riforma u sistema pensjonistika ma tista' Eh, taħtem jekk ma jkunx hemm l-involviment tal-partit interessati u jekk ma tadottax approċ tul il-ħajja. Dan huwa wieħed mill-elementi ta' suċċess. L-istess fuq ir-riabilitazzjoni u il- xejrit rigward ir-ritorn lura l post tax-xogħol. Xi ħames stati eh, illi huma partikolarment ta' suċċess, l-oħrajn għandhom ħafna eh, x'jaqtfu. Sistemi inklusifi, intervent fikri, anka fuq livell ta' kumpaniji, approċ mamul apposta għaliex kull persuna trid tikseb eh, għajnuna apposta għalija. Dan irrid isir mhux biss fuq livell ta' politika jew fuq livell settorjali, issa anka fuq livell ta' kumpaniji. Issa, meta nitkellmu dwar ir-riabilitazzjoni u r-ritorn lura lejn ix-xogħol, Għalina huwa importanti illi naraw x'inhu l-iktar importanti għal ħaddima, għal min ħaddem, għal kumpaniji, għal imsieħba soċjali biex itejbu il-faċilità li għet jaħdem fil-kumpanija. Mbagħad hemm ukoll um, l-approċċ eh, bazat fuq l-età. U um, l-intervent rrit isir kemm jista' jkun malar possibbli fuq livell ta' kumpaniji. Smajna ukoll il-bżonn illi ninkludu valutazzjoni tar riskju fejn tinkludi il-riski kollha possibbli. U il-bżonn li kunem kooperazzjoni mill-viċin bej ir-riżorsi umani l-HR u it-tmexxija minn imexxi l-kumpanija dan huwa din hija importanti għal kundizzjoni aħjar ovvjament it-tmexxija hija dejjem essenzjali għal kundizzjonijiet tax-xogħol. Din hija l-bażi naddi issa l aħħar kommenti. Dik kienet il-bażi tal-ħidma tagħna Aħna irnexxilna nindirizzaw kważi l-livelli kollha, però fl-aħħar li huwa importanti huwa illi nintroduċu ċerta bidliet u li dawn il-bidliet niddiskutuha mal-imsieħba eh, soċjali. Identifikajna tlet miri prinċipali, l-ewwel nippromovu xogħol sostenibbli billi nipprovdu l-informazzjoni illi għandna rridu nisħu fuq l-importanza tal-prevenzjoni tul il-ħajja kollha mhux eh, nibdew mill-ħaddiema tal-fuq minn 45 sena u niprovdu l-informazzjoni meħtieġa. Aħna rridu niprovdu din l-informazzjoni li l-kull tip ta' kumpanija u xinu daqs tagħha, kumpanija żgħar, medji, kbar, l-sports irrid isir eh, minnaħa tagħna fil-konfront tal-kumpaniji kollha. Dak kollox minnaħa tiegħek, grazzaf. Thank you very much and we could see from that. Grazzi ħafna qed naraw kollaborazzjoni eċċell qed narawha bajnejna din il-kollaborazzjoni li teżisti eh, bejnitna u bejn li u Punt interessanti li qajjimt huwa illi ma mandux ikun hemm reviżjoni tal-skemi pensjonistiċi qabel ma nqisu l-aspetti um, kollha ta' ristrutturazzjoni. Issa nixtieq uh, nintroduċi lil membru oħra tal-Parlament Ewropew, l-Onorevoli Zdan Zdanoka, Tatjana Zdanoka, uh, mill-ħodor. Grazzi ħafna. Marjan. Grazzi ħafna ta' kull min ġi għawek fostna uh, biex jippreżenta riżultati tar-riċerka tiegħu irridu nidħlu ħafna iktar fil-font, pero uh, din uh, l-informazzjoni li għanna fidejna diġa jappuntat tajjeb. Jiena nisapaw hekk għaliex uh, f'Settembru li għadda dottajna rapporti li kont responsabbli minnu jiena il-rapport illi joħloq kondizjoni ta' xogħol favorevoli. Rapport illi kien responsabbli minnu żewġ komitati u għalek żewġ co-rapporters <clears throat> um, u kif Eh, jiġifieri konna żewġ korrapporters jiena u eh, kollega oħra mill eh, soċjalisti u demokratiċi. Jiena mill-Latvja u mill-Litwanja kien rapport illi intlaqa tajjeb, votaw kontrepis il-konservativi u l-euroxetiċi biss. Iżda il-parti l-kbira, l-komplement għal-parlament, jiġifieri appoġġaw dan ir rapport X'kienet l-idea prinċipali f'dan il- f'dan il-rapport? Kienet illi irrid ikun hemm bilanċ bejn il-ħajja tax-xogħol u l-ħajja privata. Mhux biss eh, eh, fil-ħajja privata il-kura tal-familja iżda anka il-kura personali. U fil fat dan il-bilanċ huwa ta' benefiċċju għal soċjetà in ġenerali. Mm, is-sejbiet tal-riċerka jaqblu ma dak li aħna edna fil-rapport tagħna li eh, fej jibda li komplikat huwa is-soluzzjoni għaliex m'hemmx soluzzjoni waħda għal kull problema. Hemm ħafna soluzzjonijiet u dawn jiddependu fuq diversi fatturi f'pajjiżi differenti u anka eh, f'diversi reġunijiet u f'diversi familji. il-ftit eh, ilu tkellimna dwar il-formula 8 plus 8 plus 8, tmin sijat għax-xogħol, 8 sijat għal ħajja privata, tmin sijat biex torqot. Pero nafu li jissa situazzjoni sitwazzjoni qed ħafna ħin qed jintuża biex tivvjaġġa lej il-posta xogħol, il-teknoloġiji li qed jiżviluppaw ehm, qed eh, jagħtu lok għal xogħol li jsir minn ċerta distanza, teleworking u għalhekk irridu nadattaw irwieħna għal daw ir-realtajiet differenti. Fir-rapport tagħna aħna sħaqna għal proposti ta' natura non leġislattiva kif ukoll għal proposti ta' natura leġislattiva wara kollox eh, qed naħdmu fil-kuntest tal-Parlament Ewropew. Xi proponejna fir-rapport? Proponejna l-ewwel qabel kollox xi ħaġa rigward il-familji li għandhom it-tfal. Kif rajna fir-riċerka hemm qabsa kbira bej responsabiltajt li rridu jerfaw in-nisa u dak li rridu jerfaw l-irġiel. Lan eh, tana huwa li u kondizzjonijiet fejn illi kollok tfal jew li ma jkollokx tfal din hija deċiżjoni tal-familji zazah illi mandiġ ta' fetwa itħul u d-deċizjoni li familja ikolla tfal ma tfissirx li l-kwalità ta' ħajja trid tmur lura. U għalkemm dan kollu qed narfuh, il-leġiżlazzjoni hija għadha dajfa wisq. Għalhekk aħna qed insejħu l-istati membri u l-imsieħba soċjali biex jerġgħu jikkonsidraw sistema ta' kumpens finanzjarju brabta mal-liv ġenitorjali ta' ġenituri. Is-sistema trid tinkoraġġixxi lill-irġiel illi jieħdu l-liv eh, tal-paternità lilin mill-ġranet eh, minimi li jkunu mħalsa. Kellna dibattitu kbir dwar il-lif tal-ġenituri trasferibli u mhux trasferibli. Xi rappreżentanti ta' xelluk, tal-gruppi ta' xelluk, talbu għal lif tal-ġenituri mhux transferibli. Iżda il-konsens li wasalna għalih fil-rapport wera illi il- parti l-kbira tal-lif tal-ġenituri irrid ikun mhux trasferibbli, però irrid ikun flessibbli. Barra minn hekk dan il-lif tal-ġenituri jista' din il-flessibilità trid tiġi rispettata. Il-pożizzjoni Tana għada bħalma urejna u esprimejna fil-rapport jġifiri il-lan eh, l-mira ħarija tagħna hija illi il-ġenituri l-om u l-missir jġi trattati bl-istess mod. Allora x'qed nipromovu aħna bħala bidliet leġislattivi? huwa importanti illi l-Kummissjoni tipproponi inizjattivi bħal per eżempju il-lif tal-paternità. Fir-rapport hemm miktub illi qed nipproponu minimu tal-lif ta' ġimatejn imħalsin bisħieħ. Proposta oħra li nixtiequ illi tiġi diskussa hija il-direttiva tal-carriers fil-żminijiet moderni il-ħin id-dedikat għal kura huwa kull ma jmur qed jikber. Mhux biss kura ta' tfal, iżda anke kura ta' xi membri tal-familja, kura tal-anzjani, etc. Allura aħna qed nipproponu illi dik id-direttiva tintroduċi care credits, krediti għal min jieħu ħsib il-xaħat għal dawk in-nisa u irġil illi twassal anka għal drittijiet ta' pensjoni għal eh, fatt illi dil-persuna li tkun qed tuħsib il-xaħat ikolla il-dritt eh, illi tiqaf mix-xogħol imħallas tagħha u illi nirrikonoxxu il-valuri eh, ta' dawn il-persuni li jtuħseb il-xaħat ieħor fis-soċjetà. Iva l-mira tagħna anke f'din id-direttiva hi li n-nisa u l-irġiel ikollhom rwol indas fl-indukrar għal astant dan il mert jista' jintuża kemm minn nisa kif ukoll mill-irġiel jiddependi miċ-ċirkostanzi tal-familja xi ħtiġijiet ikun hemm u xi bżonnijiet waslu għalihom. Jekk hemm xi mistoqsijiet nistgħu weġġibhom grazzi. Thank you for that, Tatjana. And you mentioned... Grazzi, Tatjana. Inti semmejt il-level ta' appoġġ li rċevejt mill-Parlament u dan juri il-kwalità tar-rapport u l astant proset ta' dan. L-aħħar kellim tal-panel illum Johan. Għat musta niprofa l kumplament huwa ġej minn DG Justice u konsumaturi tal-Kommissjoni Ewropea jagħti l-pariri dwar drittijiet ugwali. Grazzi, jiena l-aħħar kellim tal-panel. Kien xi ideat dwar xi stajt ngħid iżda kont qed nittama wkoll illi ikun hemm xi ideat kontroversjali mill-kellima ta' qabli li stajt nirreġixxi dwarhom iżda Sfortunatament ma smajt xejn li nista' ma nħabbelx miegħu. Ħasra. Bittama xorta waħda jkollna dibattitu interessanti wara nixtieq noħodkom lura għal-riżultati tal-istħarriċ ta' sitt ħarriċ dwar il kundizzjonijiet tax xogħol Nixi norbod dan ma xi files prinċipali li qegħdin nitrattaw magħhom fil-parti tal-ugwaljanza fejn jina konsulent għal DG Justice. Musta nipprova nkopri kollox ir-rapport huwa wieħed tassew għani u hemm wisq fih biex niddiskutuh fid-dettall illum nixtieq insemmi li għad-direttorat tagħna b'mod partikolari jiena kont jgħat nara x'inhu rilevanti għat taħdita dwar il-bilanċ għal fuq ix-xogħol iżda minix sejjer nibda ngħid il-kontenut jew is-sustanza tal-komunikat fil-fatt jgħat kont jgħat ukoll nara dawk l-aspetti li huma rilevanti għal ħidma tagħna fil-qasam ta' kontra d-diskriminazzjoni. imbosta aspetti differenti hemmhekk. Jien interessat anke fid-diskriminazzjoni għabbażi tal-età u l-pożizzjoni tal-ħaddiema ta' ċerta kont kontent li bosta minnkom diġa diġa għamiltu referenza għalih. Dwar ir-riżultati tal-istħarriċ nixtieq nisħa fuq xi punti li huma tassew rilevanti għat fassil ta' politika fil-Kummissjoni. Iżda forsi nista' nara xemm eżattament kif termini ta' xewqat. Il-għaliex. Jidher li kien hemm diġà possibilità għal seba' ħarriċ. Forsi kmin iżda mhux kmin iwisq. Ah. L-ewwel nett xi niġu għall-età fl-2005 fil-fatt fl-2015 issa għanna 31% ċifra l-esplodiet Meta ma bla ma ħames ilu. Iżda dan ziet anki ta' zaqat għal ċerta kategoriji is sena wara l-oħra din qeda' tola. Għaldastant li tipprovdi xogħlijiet ta' kwalità dik il-popolazzjoni ta' tur ta' xogħol ta' xi importanti ħafna rajt anki il bosta kwistjonijiet iżda meta tara r-riżultati meta qed jindika anke differenzi tal-ġeneri, il-parametri ta' kwalità meta tara komplessivament is-sitwazzjoni mhux dastant ħażina. Għal-astant, hemm xi tip ta' kontrobilanċjar is-segregazzjoni tal-ġeneri għadu aspett li huwa ikkonfermat minn dan l-istudju. Dan jiġbed ħafna attenzjoni minn tal il-Kommissjoni niġu għal xogħol sostenibbli. Għanna diskussjoni importanti fil-diskussjoni komplessiva ta' digitalizzazzjoni u ir-robotizzazzjoni tal-postijiet tax-xogħol Naħseb li fl-istudju hemm biss toġiba parzjali għal bosta minn mistoqsijiet. Um, the um, interesting L-indiċi interessanti minn dan il-lat li kemm sejjaħ Working Time Quality Index l-indiċi tal- kwalità tal-ħin fil-post tax-xogħol, id-differenzi meta wieħed ikkonsidra kwalità tal-ħin bejn in-nisa u l-irġiel mhumiex żastant għolien minkejja illi hemm ċerta segregazzjoni fis-suq tax-xogħol u dan huwa fenomenu kemm xejn interessanti għandek segregazzjoni tal-ġeneri iżda x'intiġi għal dan l-indiċi partikolari differenzi mhumiex ta' stant kbar. L-istess jgħod tal-biċċa kbira tal-indiċi l-oħra. Hemm regolarità tal-ħnit tax-xogħol fejn forsi anki nisa huma kemm xejn ivvantaġġati. Element ieħor marbut ma' dak li qegħdin nagħmlu fil-qasam tal-antidiskriminazzjoni dan huwa marbut mal-indiċi tal-ambjent soċjali. Il-li fih 15 il-indikatur differenti, specialment sewċ sottodimensjonijiet l-inċidenza ta' l-imġiba soċjali avversa u l-appoċ minnaħal l-oħra huma tassew interessanti u riżultati tajbin għal politika tagħna f'dan il-qasam. mil perspettiva tal-ġener jem zvilup iħor interessanti meta tara d-data dwar in-nisa managers. Għatem xnatfu, iżda hemm xejrit pozittivi. In-numru ta' managers nisa kompla jizdiet mod kostanti. Speċjalment in-numru ta' ħaddiema illi għandhom nisa bħala kap ix-xogħol stitt, Issa meta tara l-ħaddiema nisa nisar biċċa kbira tagħhom għandhom boss mara. Illi huwa marbut ma' din is-segregazzjoni tas sur tax-xogħol iva, iżda xorta waħda riżultat pożittiv. Hemm ħafna dejta marbuta ma' diskriminazzjoni dwar l-imġiba soċjali u r-riżultati dwar id-diskriminazzjoni. Xieħut mill-percentaġġi jħawduni għaliex naħseb mill biżejjed il rapportar X'inhi ġwar rapportar ta' diskriminazzjoni dwar l-età, għaliex hemmhekk il-percentaġġi tal-ħaddiema li jirrapportaw dawn l-inċidenti huma kemm xejn baxxi l-istess jott diskriminazzjoni rabtiet mal l-isfond etniku nazzjonalità etnija f'kull wieħed minn dawn il-każijiet għandek persentaġġi baxxi f'ordnità wieħed sa tlieta fil-mija. Dan qajjem xi mistoqsijiet. dak li sibna anki f'bosta stħarriġ tal-Eurobarometer u illi diskriminazzjoni hija waħda mill-iktar li wet jiffaċċja fuq il-post tax-xogħol. Id-diskriminazzjoni fuq l-bażi ta' età. Mela punti ħor essenzjali ta' dita tal-lum hija il-proporzjon tal-ħaddiema u kif nistgħu nżommu kemm jista' jkun ħaddiema impjegati fid-dinja tax-xogħol. Din hija idea ta' dispożizzjoni b'saħħitha għal akkomodazzjoni raġonevoli. Forsi mhux aħjar pont biex tispiċċa bih, akkomodazzjoni raġonevoli għandha dispożizzjoni legali f'direttiva tal-Unjoni Ewropea 2078 għall-loti ta' akkomodazzjoni raġonevoli għal min għandu disabilità rikonoxxuta m'għandniex l-istess obbligu għal kategoriji oħra ta' xogħol fuq min ħaddem għal ħaddiema ta' ċertata hemm bżonn ta' din it-tip ta' dispożizzjoni simili għal lik ta' nies b'diżabilità. Madwar terz tal-ħaddiema jgħidu illi jibbenefikaw minn din l-akkomodazzjoni raġonevoli minn kemm ma tissejjaħx dak il-mod iżda xorta waħda teżisti madra kollu qed nitkellmu dwar minoranza il-minoranza ma jgawdux minn dan hemm bżonn ta' ħafna iżjed ħaddiema li għandhom bżonn ta' akkomodazzjoni ta' dan it-tip. għandu jkun hemm iżjed ġeneralizzazzjoni forsi ta' dawn il-kriterji. Aħna bdejna studju madwar sena ilu għal akkomodazzjoni raġonevoli għal ħaddiema eh, b'diżabilità f'kuntest tax-xogħol hemm studju mill-Kummissjoni dwar dan kif isir mill-bosta stati membri. Qed nifkaw biss fuq in-nies bizabilta u naħseb l-ambit għandu jitwessa nittama li dan ikun spontat taħdita. grazzi. Thank you very much, Johan. Grazie, Grazzi, Johan. Naħseb iva tajtna ħafna fuq xiex Issa għandna 25 minuta u għandna żewġ persuni ħidu il-mikrofonu għandna Vladimira Drabolova, il-Viċi President tal-Osservatorju tas-Suq tax-Xogħol tal-KSM. Vladimira, għandek il-mikrofonu. Grazzi, President, għal-barra nofsinari tajjeb. Grazzi ħafna tal-li tajtni l-opportunità biex nżid ma dak li għan mill-panel u ma Eurofound. Sissa kollox kien konfidenzjali sta ħafna mill-figuri u ċifi diġa qed iduru jaqdu ma' Brussell jena nirrapprezenta l min ħaddem u f'sens usa l-imsieħba soċjali. F'posta korpi fuq il-livell Ewropew, iżda anke fuq il-livell nazzjonali għal dastant naf perfettament illi il-tixjieħ hija problema għal suq tax-xogħol u anki l-fatt li l-pool li minnu jistaw jintazlu l ħaddim kull ma jmur jiċkien. Fil-fatt, dan il-punt taħ u fuq u bosta kollegi oħra u bekk l-imsieħba soċjali Ewropej huma qed jinnegozjaw f'tejjem autonomu dwar ix-xuħija u it-trasferiment jew solidarjetà interġenerazzjonali. il-kumpanija għandha bżonn ħaddiema ta' kwalità. Għandhom bżonn ħaddiema b'iliet b'saħħithom u attivi, b'saħħithom ġifieri kondizzjonijiet tajba. B'iliet ġifieri tal-im matul il-ħajja u attivi li jkunu jistgħu jibqgħu impenjati fuq il-post tax-xogħol. Jina kontent li semma fl-studio, fl-istarriċ li sar, li 89% tan-nies huma sodisfatti l-atmosfera fil-post tax-xogħol li għattajna nofs ħajjitna fuq il-post tax-xogħol. Iżda dan mhux bes ġenerazzjoni tas sotax xogħol irdu narawha anki mill-perspettiva individwali persuna li għedha taħdem u għedha tikber fuq il-post tax-xogħol ifisser illi dan iċ-ċiklu qegħdin jilħqu rwoli differenti u jinsabu fi stadji differenti u għandhom rekwiżiti differenti marbuta mal-bilanċ bil ħajja privata u dik tax-xogħol. Hemm klien bħal flessibilità, mobilità u sigurtà li jissemmew ta' spess flessibilità dwar forum ġodda ta' xogħol iżjed eh, flessibilità. Sigurtà tiġi ta' bosta u bosta drabi. Aħna qegħdin u bil-mod il-mod minn sigurtà tax-xogħol aħna rridu namru l-nies biex ikunu jistaw dwar il-ħajja fuq il-post tax-xogħol. Dan huwa importanti. U x'ngħidu dwar il-sigħat tax-xogħol? Naħseb ir-riżultat mhux wieħed negattiv li 45 fil-mija 54% jgħidu li huma sodisfatti bil-ħinijiet fuq il-post tax-xogħol sa issa u dan joħodni mal-bilanċ fuq il-post tax-xogħol li huwa pożittiv 81% tal dawk li wieġbu qalu illi sodisfatti l arranġamenti li għandhom. in-nisa u mizet pozittivi mill-irġieli u mizet negattivi. Dan joraġ bieċari li in-nisa dejjem lesti sibu arranġamenti biex jorganizzaw il-ħajja tax xogħol dik privata. Mela, għal forsi l-ħin tal-diskussjoni għat jiskadi in-natura tal-xogħol qiegħda tinbidel. Il-ħadja ma jgħidu jkunu żiet autonomi biex ikollhom iżjed autonomija. Speċjalment eh, il-ġenerazzjoni tal-millennials ma jitkellmux dwar approċċ bejn il-ħajja tax-xogħol u dik privata, l xi għandhom ħajja privata għax qiegħda jew għandhom ħajja tax-xogħol u għandhom dik biss. Mela jien forsi għad nindirezza dak li kienet inta tajt Tatjana proposta tal-Kommissjoni minix ċerz li f'każijiet li jkun hemm bidliet fuq il-post tax-xogħol illi jkun bżonn jus li naslu Ten regolamentazzjoni da stant eh, stretta fil-fatt. Mela. Fil-fatt, eh, ta' spess nisimaw s-seħed biex ma jkunx hemm regolamentazzjoni. Thank you very much, Vlad. Grazie ħafna, Vladimira fil-fat eh, għamilt komment li l tazzjana għantu opportunità anki twieġeb inti semmejt is-sigurtà u flessibilità u forsi oli jimbat tkun li twieġeb. Grazzi ħafna. L-aħħar kommentatur tana ser kun Sur Panzieri uffiċjal ma' Kofase Paolo merħba kekjor. Thank you very much. Um, thank you very much to Eurofound and European Parliament have invited us today Um, iva, grazzi tal-istadina illi restaqsulna biex nkun nistgħu nippreżentaw dan l istarriċ Għankun qiegħed mm, semmi xi punti sta anke dwar dak li diġà ġie diskuss. Għal min ma jafniex kofa se huwa netwerk ta' NGOs Ewropej illi beda fi 58 fi 59 membru fi 23 stat membru aħna nirrappreżentaw madwar 5 miljon familja minn madwar l-Unjoni Ewropea. Qegħdin naħdmu dwar il- rapport bejn il-ħajja privata dik fuq ix-xogħol għal bosta u bosta snin Hemm bosta NGOs li naħdmu magħhom u f'magħhom ippubblikajna l-European Reconciliation Package fl-2015 fejn ippruvajna nerġgħu Nifasslu xirifiri rikonċiljazzjoni għalina ħna dorna s-setturi kolla illi ħassajna kienu iżjed importanti. Kanna sezzjoni dwar carers, sezzjoni dwar l-impieg tan-nisa, il-child care, Wieħed mill-punti li konna din nipprovaw niżguraw li joħroġ minn dan ir-rapport kien il- l-approċċ tal-ħajja ċiklika u l-approċċ għal matul il-ħajja dak li huwa tassew ta' importanza li u illi pala la palma kien hemm fir-riżoluzzjoni votata mill-Parlament Ewropew nixtieq nirringrazzjaw li dan il-Parlament maġġoranza wiesa l dokumenta stant importanti u illi il-rekonċiljazzjoni mhux benefiċċju żda dritt, mhux benefiċċju għal ġenituri żgħażagħ, mhux benefiċċju għal managers jew jew min jaħdem f'uffiċina f'uffiċċju ehm, huwa dimensjoni għandu tkun disponibbli għal kulħadd mod ġdid ta' kif naħsbu fid-dinja tal sol u l-ekonomija il-bilanċ bejn il-ħajja privata u dik ta' post xoħal għandha tkun bħala partijiet differenti ta' puzzle differenti li għatu jiforma safety net li kun jiddependi mill mument illi minnu tkun għaddeja l-familja. Il-familja miex unità statika edha tevolvi u ċiklu kull familja differenti, kull familja għandha bżonijiet differenti meta nara eżempju familji transnazzjonali li qegħdin kull ma jmur jiżdiedu is-single parents. Naħseb ukoll dwar is-sandwich generation. Dawk il-familji li għandek nanna tħossib li nepotijiet u l omma li għandha eta' avanzata għandek dawn il- bosta familji ta' tipi differenti jiena nixtieq kien tenni il-ħsieb tal-Parlament meta nitolbu l komissjoni biex tressa pakket fi xur li ġejjin illi jkun wieħed ambizzjuż illi jsir miżuri leġislattivi u non leġislattivi meta nsemmi miżuri leġislattivi pereżempju naħseb dwar skemi tarif fejn ikollok pakket mat u sa maternity leave, paternity leave, paternal, parental u tipi oħrajn rispettivament mill-istatus tal-ħaddiem. U mux il-ġenituri besser li għandhom ir-wol tal-indukrar fil-familja. il kwestjoni ta' zida ta' bżoniet organizzattivi tas-sol, il sol prekarju l-fatt li qed ikun ma jmur nibuttaw lejn self-employment bħala unika alternattiva li taħdem mod autonomu sabiħ jekk dak ikun li tixtieq iżda ma tistax tkun l-unika alternattiva ħana rajna il-20% tal-ħaddiema jgħidu li l-lukum mod ta' kif isibu xogħol kien li jsiru self-employed anke wasta punti dwar dispozizjoni ta' servizzi, politika ta' bilanċar bejn ħajja privata dik ta' xogħol tismur lil hinn għat-tfal, għax-xjoħa, l-persuni b'diżabilità. Jekk m'hemm servizzi għall-familja li kollha tuħur war prominenti, ħafna drabi dak ifisser in-nisa li ma nistgħux inkejlu il-kondizzjonijiet u sodisfazzjon fuq il-post tax-xogħol taħħom ħafna drabi ikun hemm il-part-time li tkun l-aħħar alternattiva diki m'hemmx aħjar m'għandix problema bil-part-time. Iżda dik għandha tkun alternattiva mhux l-każ li hemm arranġamenti oħrajn flessibbli illi jistgħu jaħdmu biex jappoġġaw lill-familji il-ħaddiema sabiex jevitaw illi jitħlu f'part-time ta' kwalità baxxa. Aħna diskutejna riċentement illi jista' jkun hemm il ħinijiet flessibli arranġati sabiex il-kumpanija ma jkollhom xibatu minn dan. Aħna tkellimna dwar digitalizzazzjoni u kellna konferenza dwar digitalizzazzjoni ftit ta' żmien ilu. Mela, Smart Work kif il-fatt l-Parlament suġġerixxa dak li nansejjaħ telework 2.0 ġenerazzjoni ġdida. Kif nistgħu nipprovdu l-użu ta' dawn it teknoloġija fejn dan ix-xogħol biex it teknoloġija diġitali mhumiex qegħdin joħolqu ċaqli lejn kultura ta' preżenza fuq ix-xogħol għal kultura ta' li tkun kompletament disponibli 24 sija kull-jum sabiex twieġeb l-emails li kun tista' tiġi kontattjat kif iżżomm il-bilanċ bejn il-ħajja professjonali u l-ħajja privata u ma jitrux situazzjoni fejn l-istampa tant kun hemm ċajpla illi spiċċaw vitmi tax-xogħol. Għal dastant aħna nemnu illi dan ta' min jixtarru. Forse fuq dan għandi opinjoni differenti mill kellim ma li ħana kontenti li xi kumpaniji qegħdin jipproponu xi esperjenzi tajbin u dak huwa tajjeb li msebba soċjali qegħdin iġibu numru wiesa ta' opportunitajiet u l-kumpaniji għandhom esperienza tajbin xasmu, iżda nħossu li qafas li ħares l-ħaddiema u ħares l-dawk li huma l-iżjed vulnerabbli li jitħallew esklużi huwa ta' riskju naraq b'dan nishtin nisħaq illi aħna nemnu illi hemm bżonn ta' miżuri leġislativi minn Thank you, Paolo, for that. Grazzi, Paola, għal dik il-prezentazzjoni eccellenti u taqsira. Għassanna 10 minuti għax bessibni nagħlaq fil-ħin u se nuża prerogattiva tiegħi. Għalhekk jiena se nagħtik żewġ minuti jekk tixtieq tikkummenta fuq dak li smajna u jekk fil-każ bat niftaħ il-diskussjoni. Jiena se nitkellem fuq il-flex security għalix naħseb illi dan huwa suġġett importanti. Jiena kont il-rapporter ftit snin ilu u kien hemm maġġoranza qawwija li vvotat favur is-sistema tal-flex security. Imma jkolli ngħid ukoll illi il-flex security issa mietet. Fil-Kummissjoni hija xi ħaġa li għadha tintuża ma fil-Parlament Ewropew hija xi ħaġa li ma m'għadix teżisti. Waħda mir-raġunijiet għal dan hija li huwa diffiċli ħafna li wieħed jitkellem dwar il-flex security jekk inti ma jkollokx din is-sistema li tkun diġà inħolqot. Jekk xi ħadd ikun sikur fix-xogħol tiegħu jista' jkun flessibbli, imma biex inti tkun sikur irid ikollok dħul deċenti, benefiċċji tal-qat illi jkunu xirqa jekk inti tispiċċa qiegħed, il-possibilità illi eh, titgħallem iktar sabiex tkun mobli fis-suq tax-xogħol. Nista' nkellimkom fuq il-każ tad-Danimarka għandna eh, bejn 2.6 u 2.7 miljun ħaddim u terz minnhom ibidlu x-xogħol tagħhom ta' kull sena. Terz, 33%. Hemm xi ħadd li jgħid le pereżempju, eh, da xogħol m'għadux xoġobni, ħansib xogħol ieħor ebda problema għaliex ikollhom il-benefiċċji tal qat jistgħu eh, jiserħu fuq dawn il-benefiċċji għal xahar jew tnejn sakemm isibu xogħol ieħor. Imma naf illi din mhix is-sitwazzjoni li hemm f'kull pajjiż għandna 20 miljun persuna qiegħda fl-Europa. Waħna qed ngħidu illi n-nies fuq is-suq tax-xogħol għandhom ikunu aktar flessibbli. <laughs> Irridu jkunu flessibbli 20 miljun ruħ. Imma irridu naraw li f'kull stat membru ikunem hemm Eh, sistema tal-welfare li tkun adattata li tifla tħares lil dawk li huma l-iktar vulnerabli għaliex hemm bżonna sistema ta' dan it-tip. U jina ma naħsibx li din hija kwestjoni ta' eh, skambju tal-aħjar prassi fuq livell tal-kumpaniji ma jistax isirek hemm bżonn ta' xi tip ta' regolamentazzjoni sakemm isħab soċjali ma jsibux soluzzjoni għaliex dik tkun l-aħjar soluzzjoni. Jina naqbel ħafna imma jekk intom tridu verament il-flessibilità mela ibnu il-sistema ta' sigurtà unbat innis ħallu fidejhom ikunu flessibli. Grazzi ħafna Ole, issa mistoqsijiet jew kummenti mill-platea jekk joġobkom għajdunna isimkom u l-organizzazzjoni li tirrappreżentaw. Jiena Colette Fagan mill-Università ta' Manchester fir-Renju Unit Jena eh, naqbel ħafna ma din l-agenda fuq xol sostenibli u rrit u koll illi eh, nitkellem fuq innisa eh, in-nisa fil-management pozizjonijiet importanti fil-kumpaniji u anki il- il-nazbiet illi wieħed jista' jaqa' fihom dak li aħna nafu fuq in-nisa fil-pożizzjonijiet ta' management huma nisa li probabbli ikollhom eh, ma jkollhomx tfal, imma fil-waqt li l-irġiel f'dawn il-pożizzjonijiet ikollhom ikun hemm differenzi bejn il-pagi tan-nisa u tal-irġiel u eh, il-differenza tinħass iktar f'pajjiżi differenti mbagħad hemm kondizzjonijiet tax-xogħol illi eh, ma tantx huma ċari L-ewwel net hemm dana l-exposure għal glass cliff eh, qabel wara li tkun għaddejt mill-glass ceiling għaliex tispiċċa illi tagħmel affarijiet illi l-irġiel ma jkunux iridu jagħmluhom għaliex ikunu għaddew għal pożizzjonijiet iktar ambizzjużi u mbagħad hemm ħafna nisa li qegħdin eh, jaħdmu f'portijiet tal-servizzi pubbliċi li huma taħt ħafna pressjoni, ġifiri ħaġa tajba li nisa qegħdin jieħdu pożizzjonijiet ta' managers imma jekk aħna rridu karriri stabbli u offerta sostenibli u stabli ta' servizzi irridu uh, imbidlu il-kondizjonijiet ta' xogħol ma nassimux li dawn huma uh, grupp ta' nisa elit u privileġġati. Jiena Eloisa Prishta mill-Portugal u għandi mistoqsija x'namel lil Tatjana Għandi mistoqsija. Kif int beħsibek tagħmel dan? Tista' tgħidilna ftit iktar dwar id-direzzjoni u tensjonijiet fil dibattitu politiku fuq ir-rikonoxximent tax-xogħol ta' kura. U ma nafx hekk eh, kommenti ħor jew mistoqsija x'imbagħad wara se nagħlaq. Ronald Jensen. Et niskanta b'xuħut mill-ċifri li smajt hawnhekk għaliex tal ħodu smajna illi 85% tan-nies huma sodisfatti bix-xogħol tagħhom mela 85% huma sodisfatti bix-xogħol tagħhom u llum wara nofsinhar smajna illi 25% tal-ħaddiema Eh, jaħsbu illi x-xogħol tagħhom huwa l sara għal saħħithom ta' mhumiex li huma kompatibbli. Għandek xi kumment xtaħmel dwar dan? Iva, grazzi. Tatjana forsi tixtieq tweġeb Iva, irrit nirrifletti fuq dak li qalet Vladimira fuq il- regolamenti, tinsewx li barra regolamenti hemm id-direttivi li huma iktar flessibli u xorti regolawna ħajjitna. Ja kwistjoni ta' pożizzjoni politika u jiena mill-grupp ta' xelluk tal-Parlament u l-pożizzjoni tal-grupp tiegħi hija illi għandna bżonn ta' aktar regolamentazzjoni f'dan il-qasam hemm bilanċ fil-regolamenti tal-kommerċ li ma nirregolawx it-tħul jew is-salarju minimu u aspetti oħrajn ta' l-impjeg u l-ħajja soċjali ta' l-individwi. U għalhekk dawn huma raġunijiet għalfejn eh, jittieħdu deċiżjonijiet bħal dik dwar il-Brexit Aħna rridu niddeċiedu jekk irridux il-regolamenti jew inkella nħallu fidejn il-pajjiżi li kulħadd e, ikollu rajħ fidejh. Din hija l-pożizzjoni tagħna. U iktar u iktar fil-gruppi politiċi anki mill min-naħa tal-lemin tal-parlament jaqblu illi hemm bżonn ta' aktar regolament ta' jew regolazzjoni tal-aspetti soċjali. Mbagħad fuq ix-xogħol mhux imħallas tista' forsi taqraw ir-rapport tagħna li fih bosta proposti li li hemm seħal Directive dana niddiskutu aktar fit-tul meta toħroġ bħala proposta leġislattiva mingħand il-Kummissjoni. Aħna għadna biss qegħdin nirriflettu fuq il-ħsieb illi jitħejja dan id-dossier Waħda mis-soluzzjonijiet illi semmejtina huma il-ke credits l-użu ta' dan il-ħin illi jitqatta floti ta' kura għandu jiġi kalkulat meta jiġu kalkulati il-pensjonijiet. Grazzi ħafna. Greet, Minuta. dawn il dan it-tip ta' stħarriċ is-sodisfazzjon bix-xogħol jew bil-kondizzjonijiet tax-xogħol dejjem ikun hemm numri kbar li jgħidu li huma sodisfatti hija waħda mill-mistoqsijiet li n-nies iwiġbuha b'mod pożittiv imma jekk inti titħol aktar fil-font issib li bdew ifeġġu l-problemi. Memx kontradizzjoni. Aħna qegħdin inħarsu lejn dan din l-istatistika ma qed inħarsu mhux biss lejn l-element ta' sodisfazzjon imma lejn aspetti oħrajn um, ehm, xinu s-sentiment ta' nies dwar il-kondizjonijiet ta' xogħol u mbagħad biċċa minn hemm biċċa minnaw nis konna stampa iktar ċara l-kolett ngħidilha aħna iva se naraw edin naħdmu propju fuq il-situazzjoni ta' nisa managers. Mela, grazzi ħafna, Grit, grazzi l-Eurofund u għall-informazzjoni kollha li samtu mana. Naħseb illi l-laqa tagħna kienet interessanti ħafna, illi eh, naħseb illi se jiformaw parti mid deċiżjonijiet ta' politika li se nieħdu da' ew l-erba u rinaxxinna nagħlqu fil-ħin. Okay, good afternoon. I would like also to try to do as best as... il warn of senari tajjeb jina se niprofa bħal eh, kollega ta' qabli biex eh, nimexi l-affarijiet eh, fil-ħin u skont il-programm. Mela, grazzi tal-li kelkom il-kuraċ illi tibqaw sal-axħar. Jena ħsibt illi kien se jkun hawn iktar nisa u fuq bil-qeda ma' ġembi mill-nies fil-kamra jiena Herman Hunk u jina il-president ta' Eurofound u naħdem għannum ta' Trade Union Belġana għalija dejjem huwa pjaċir kbir illi nara il-surveys tal-aktar reċenti illi ġi prezentat dan l aħħar illi fejn qegħdin narawx qed isir fil-qasam tax-xogħol fl-Ewropa u nagħtu data importanti lil politikanti, sħab soċjali, etc. Għaliex dan qed iwassal għal ħafna dibattiti politiċi anki fuq suġġetti illi għalla volja ċifri huma l-istess imma l-konklużjonijiet huma differenti. Għalija huwa pjaċir kbir illi eh, jgħat fuq il-bord tal-Eurofound u anki fuq il- kumitat konsultattiv. U anki biex nkun li biex nosserva kif qed jiżviluppa dan is-survey dan l-istħarriġ. F'dan il-panel aħna nixtiequ nifukaw ftit aktar fuq eh, kif jintuża d-data ta' survey, kif eh, fuq livell globali id-data fuq il-kwalità tax xogħol tista' tintuża l-aġenda għal kwalità tax-xogħol, il-ħajja professjonali u il- għanna se nħarsu lin mill-frontieri tal-Unjoni Ewropea u l-ewwel se nistieden il-members tal-panel biex jippreżentaw ruhom u eh, jajdunna kif jirrelata ma l-istħarriċ tal-Eurofound fil- uh, fil-ħidma tagħhom ta' kuljum. L-ewwel nibda bil Barbara u l-użu li jsir mill-istħarriċ tal-Eurofound mill-persuni li jieħdu deċiżjonijiet fl-Ewropa introduce myself uh, in the sense, uh, my name Barbara Gersberger, I'm coordinator in... Jina Barbara. Naħdem fil-Eurofound u uh, mitħla sew tal-istħarriċ l eurofound u anki l-istħarriċ uh, li, sir u ta' tipiħor mill-li sir mill-Eurofound. Inti staqsejtni dwar xnafu dwar l-użu li sir mill-istħarriċ tana u fil-panel tal-lum il-rappresentant tal-Kommissjoni Ewropea u anke tal-Parlament Ewropew ta' spiss ħafna irreferew u jew semmew il-fatt illi kemm il-darba jużaw ir-riżultati tal-isħarriċ tagħna. Wieħed minn l-aktar eżempji reċenti ta' dan l-użu hawnhekk fil-Parlament Ewropew huwa d-dibattitu fuq il-Pilastru Ewropew għad-drittijiet soċjali fejn użaw id-dejta tagħna mod partikolari meta kien hemm sejħiet għal Eurofound biex tinvesti iktar fil-monitoraġġ ta' kondizzjonijiet ta' xogħol kwalità ta' xogħol fl-Ewropa. Jew inkella eżempju ieħor il-rapport fuq il-ħolqien ta' kondizzjonijiet tal-xogħol għal aktar bilanċ bejn il-ħajja privata u l-ħajja professjonali u anki kemm il-darba Eurofound intlabna biex inkomplu u nesp pandu il-monitoraġġ tal kondizjoniet tax-xogħol. Dawn huma eżempji reċenti imma aħna nitraċċaw b'mod sistematiku l-użu illi issir mill-isħarriġ tagħna fid-dokumenti ta' politika ma nistax ngħidilkom dwar l-aħħar verżjoni, imma il-verżjoni tal-2010 sal-aħħar tal-2013 konna diġà nafu li kien hemm iktar minn 150 dokumenta politika fuq livell Ewropew użaw id-data tagħna fosthom ir-rapport fuq l-impjeg u l-iżviluppi soċjali fl-Ewropa, u anki fix xogħol ta' organizzazzjonijiet internazzjonali l-OECD Employment Outlook Importanti illi nsemmu u kol kif għalet Krista li iju e OSHA u kol jużaw l-istħarriċ tana imma anki għajga l-istitut eh, għal-ġeneru fil-news li jużaw l-istħarriċ tana għal l-indiċi taħħom tidu nini għafawnek? Tajjeb, mela niqafaw. Issa naddi skużawni. Issa assum Tom Bavers illi huwa il-president ta' MCO. Forsi tajdilna naftit x'tamel MCO kif u uh, kif tinkludu il-sejbiet li ħarġu mis survey tal-Eurofound fi xol ta'kom. Iva, grazzi ħafna. Palma tafu uh, Emko jati informazzjoni u pariri u jmexxi lill-Ministri tal xogħol Aħna nintervjenu f'mument importanti tas-semestru Ewropew meta l kummissjoni tkun se tabbozza rakkomandazzjonijiet tal-kull pajjiż aħna niddiskutuhom magħhom u nemendawhom qabel mal-Kunsill jaddottom u l-bieraħ il-Kummissjoni ħarġet bil blest ħarriċ ta' tkabbir annwali u aħna da' dokumenti kollha se niddiskutuhom nhar it-tnejn biex niżguraw li l-Kunsill tal lepsko ikun jista' mbagħad jagħti l-opinjoni tiegħu fuq dan id-dokument aktar tard din is-sena aħna mbagħad norganizzaw is-segwitu ta' dawn ir-rakkomandazzjonijiet permezz ta' proċess ta' sorveljanza multilaterali u plas dan hemm ukoll ix-xogħol analitiku. Aħna nieħdu approċċ bbażat fuq l-evidenza għal tfassil tal-politika l-impjegi u għal l-istħarriċ tal kundizzjonijiet tax xogħol fl-Ewropa huwa dokument li aħna nużawh ħafna. Dan is-survey jgħinna fil-tfassil tal-qafas analitiku u anki għal monitoraġġ tal-prestazzjoni u sabiex aħna niżguraw li dak li nagħmlu jirrifletti wkoll id-dimensjoni tal-kwalità fix-xogħol aħna tifi f'dibattitu fuq il-pilastru soċjali, kien hemm diġà bosta referenzi għal dan illum, qed naraw ċar li hemmhekk ukoll hemm bżonn li jkollna diskussjoni informata sabiex inkunu nistgħu nagħmlu użu tajjeb ta' l-informazzjoni illi ħarġet mill-istħarriġ. Madana kollu għalina bħala kumitat tal impiegi u dana għadniħu kol f'opinjoni konġunta mal-Kumitat tal-Protezzjoni Soċjali li ġi u kol approvat mill-Ministri, mill-Konsil tal-Ministri, dana għandu jkun verament ibbażat fuq ix-xogħol li sar fis-semestru Ewropew illi wera li huwa strument flessibbli u li jista' jagħti iwassal għal bidliet tanġibbli fil-politika u uh, sabiex ikun hemm iktar xogħlijiet ta' kwalità f'qasam fejn m'hemm soluzzjoni waħda u li il-kompetenzi huma maqsumin, jiġifieri hemm kompetenzi u koll Ewropea li kaħna nemnu li għanna nibnu, ntejbu u nsaħħu l-istrumenti li għanna għalix bekk kaħna nkunu nistaw ikonna agenda Ewropea għal l-impigi li tkun tajba li l-istess ħaġa li xogħol qed isir ukoll fl-ILO, fl-OECD sabiex ikonna nkunu nistgħu xi darba namlu din il-konverġenza realtà dejjem fir-rispett tal-kompetenza tal-Istati Membri tal-Unjoni Ewropea. Iva, forsi issa nista nitlob lil Stefano Scarpetta sabiex eh, jintroduċi anka huwa x'qed jagħmel fiħdan l-OECD u anka xtaħsbu minn dan l-istħarriċ. Grazzi ħafna Herman, l-one of senar e, tajjeb li l-kulħat, jiena Stefano Scarpetta, direttur fiħdan l-OECD, nkopri aspetti bħal saħħa, sigurtà, immigrazzjoni, u il-kondizjoniet tax xogħol. Wa ta' unura li għalli ninsab għawek fostkom wanka biex appuntu nitkellmu dwar dan is-sit reach tal-Eurofound. Ippermettu li ngħid kemm huwa importanti dan l reach fix-xogħol li aħna qed nagħmlu fih dan l-OECD. Aħna qed niżviluppaw qafas għal kwalità tax-xogħol li jibbaża ruħu ħafna fuq uh, uh, l-informazzjoni miksuba minn starriċ ta' dan it-tip. L-istrateġija tal impiegi eh, l-qafas li nużaw aħna feħdan l-OECD, uh, kien ibbażat fuq ir-riżultati tal-2006. Però fil-waqt li qed infittxu dejjem il-possibilità ta' impjiegi aħjar, Eh, kellna bżon ta' iktar data. Eh, rridu naraw kif is-swieq fil-pajjiżi kollha tal-OECD qed jiżviluppaw f'termini ta' impjiegi u anka ta' kwalità ta' impjiegi. U fil-fatt dan huwa parti mill-istrateġija tagħna tfassil ta' politika stanka biex nidentifikaw opportunitajiet li hemm bżonnhom Eh, u biex nisqu anka fuq il-kwalità tal-impjegi. Aktar kmin jedna illi kienem żewġ kapitli uh, fl-outlook tagħna iżda kienem u kol mandat saħtu li irċevejna biex nespandu il-qafas tal-istrateġija u l-qafas tal-istrateġija tal-impjiegi fl-OECD. Aħna qed ninkludu qed inqisu ir-reżiljenza, is-saħħa, il-kwalità tad-dinja tax-xogħol u għalhekk u importanti sarriċ ta' dan it-tip għaliex eh, jorba direttament mal aġenda tal-OECD. Grazzi ħafna, issa nindirit naddi l-kelma lil eh, sinjura Tomei, Manuela Tomei, uh, dirett tur uh, fedan la jello. Grazzi ħafna l-warna f-sinari ta' jepri kullħat. Nirringrazzjakom ta' l-istudentuni għawek. Jiena Manuela Tomei, id-direttur tad-Dipartiment tal-Kondizzjonijiet u dwar ix-xogħol u l-ugwaljanza fidan la jello. għalek kif tistaw timmaġinaw dan jorbot ħafna ma' suġġett li qed nittrattaw l-lum u hija wkoll dimensjoni essenzjali ta' l-aġenda ta' l-ILO illi tqis il-kwantità u anka il-kwalità tal-impjiegi. Aħna napprezzaw aħna naprezzaw l-isforzi u bħallu jisidi e aħna qed um, nikkonsidra l kondizjonijiet tax-xogħol u anka liema tip ta' politika l-istituzzjonijiet qed jużaw jew jistgħu jużaw biex iżidu l-kwalità ta' l-impjiegi mingħajr ma jnaqsu l-effiċenza tas-suq tax-xogħol. Ġifier tassew qed nippruvaw naraw kif nagħmlu biex inżidu l-effiċenza u l-ugwaljanza. aħna namlu serje ta' attivitajiet ta' riċerka dan qed ngħidu għaliex uh, jorbot ma' rapport li ser jiġi publikat tal-waqt fejn aħna konna qed nanalizzaw il-bidliet illi saru fl-organizzazzjoni tax-xogħol u x'impatt dan kellu fuq il-kundizzjonijiet tax-xogħol. U anka F'dan ir-rapport ħarisna lej l-effiċenza tal-kumpaniji, jiġifieri isna l-kwalità ta' xogħlijiet u anka l-benesseri tal-ħaddiema iżda wkoll l-implikazzjonijiet illi dan għandu fuq il-jew għal kumpaniji. Dal-waqt ser innidu l-aħħar verżjoni tal-rapport globali rigward ċejriet dwar indikaturi tal-paga. Per esempio, il-pagi medji, il-mod kif huma imqasmin dawn il-pagi fost il-ħaddiema u qed inqisu wkoll l-iżviluppi tal-politiki tal-paga. Irrealizzajna meta konna qed inqisu il-pagi għalkemm il-pagi u l u huma aspett importanti ħafna tal-kwalità tax-xogħlijiet xorta waħda mhuwiex l-unika aspett li determina l-kwalità tax-xogħol u għalhekk li aħna iddeċidejna li nissieħbu ma' l-Eurofound. biex flimkien nipruvaw nestendu l-ambitu ġeografiku tal-survey tal-Eurofound. U għana fil-badet naħdmu fi tlet pajjiżi oħra, iċ-Ċina, l-Istati Uniti u l-Korea. Iktar kimini kontu qed issaqsu fu eh, xużu qed namlu ta' dan l-istħarriċ. Fil-fatt aħna dan l-istħarriċ nużaħ ta' kuljum U fil-fatt nixtieq niġbet l-attenzjoni fuq ix-xogħol preparatorju li aħna qed nagħmlu bħala parti mill-żvilupp tal-standards rigward il- il-fastidju li jisir ehm, um, fuq il-post ta' xogħol, li nata fuq il-post ta' xogħol. Grazzi ħafna. Issa naddi il-kelma lil Marita Tista fi klimek tgħidilna kif tużaw l-istħarriġ tal-Eurofond? Iva, ovvjament. l-għanet grazzi. Jiena irġajt fostkom għal min ma jafni xina il-viċi president tal-Komitat Ampl fiħdan il-Parlament Ewropew. aħna responsabbli minn l-aġenda soċjali u fil-fatt jina nistanejt sempliciment li l-Eurofund tana għalix il-Kumitat eh, tana jaħdem ma' ċerta partijiet tal-Eurofound b'mod dirett. Tista' tgħid li l-Eurofound huwa iċ-ċentru ta' riċerka tagħna. U kieku ma jkollniex il-data li tikseb il-Eurofound, aħna nkunu f'pożizzjoni ta' diffikultà kbira. Ma nkunux nistgħu naqdu u niżvolġu l-kompeti tagħna. Il-fatti, il-figuri u l-istatistika li qed tipproduċi l-Eurofound ma ma jekk ma kienx disponibbli għalina ma nkunux nistgħu niżviluppaw l-ideat li niżviluppaw. Ġilli anka insaqsu l-Eurofound figuri u fatti. Iżda ħafna drabi il-rapporti il huma riżultat tal-riċerka kwalifikata li sar li ssir fiħdan il-Eurofound. Aħna fl-istituzzjoni tagħna irridu nkunu nafu iżjed dejjem. U għalhekk um, għana bżon ta' figuri u fatti biex eventualment daw il-figuri u fatti komunikawom uh, fuq livell politiku. Naħseb għalhekk illi il rabta tana tagħna hija daqshekk rabta soda. Aħna naħdmu wkoll ma' loxa. U naħdmu wkoll ma' entitajiet oħra xjentifiċi iżda naħseb illi għadejna minn periodu ikkumplikat ħafna fl-Unjoni Ewropea, fit-tul ta' ħajja tal-Unjoni Ewropea. Kellna u rċivejna għajnuna mill-rapport u l-figuri li sviluppat il-Eurofound. U għek intikom eżempju zaħir. Il-rapport illi l-Eurofound prezentat sena jew sentejn ilu. Et ninsa bħalissa minix daqsik tajba biex niftakar. Pero dak kien rapport illi wera id-differenza bej l-istati membri. U jorbot ħafna ma dak li illa niddiskutu minn dalodu l-impatt ta' dialogu soċjali u il-riżultat konkret ta', ta dialogu soċjali l-istati membri illi għandhom dawk is-sistemi li għandhom daw is-sistemi sabuha aktar faċli li joħorġu mill-kriżi jew għalmenu ħarġu mill-kriżi b'inqas diffikultà. Però kien hemm xi stati membri li ma setgħux iżommu ma' dan il-mudell. U fil-fatt dawk illi kellhom din it-tip ta' sħubija soċjali u sistemi ta' eh, ta' collective bargaining, dawk ħarġu aħjar mill-kriżi minn stati membri oħra. Hemm ukoll kumitati oħra bħal pereżempju l-Kumitat Ekonomiku illi jaħdem magħna meta nkunu qed nitkellmu dwar kif noħorġu minn din il-kriżi ekonomika u nippruvaw u Unjoni Ewropea aktar b'saħħitha. Appuntu, għal dibattitu tagħna mal-Kumitat Ekon ir-rapport eh, mħejji minn l-Eurofound kien essenzjali biex niddefinixxu jew biex ikollna aġenda illi tappoġġa l-affarijiet illi għanna nifukaw fuqhom jekk ma l-affert ma jimxux hekk ma jaħdmux. Irid ikollok il-politika imsejsa fuq ir-riċerka. Irridu nirrispettaw il-xulxin u fl-istess waqt irrid ikun hemm komunikazzjoni li tispirana il bbażata fuq il-fatti u l-figuri. I would uh, like to take a second round and then we... Uh, Issa naħdu għattini round. Mbagħad eventwalment nieħdu anka mistoqsijiet mill-mistidna tagħna. ċoħe mill-persuni li jinsabowek u d Barbara, jekk tħares lejn il-survey li mumma dawk il-lezzjonijiet prinċipali illi ħarġu mill-survey. Kien hemm min diġà saħaq fuq eh, il-bilanċ ehm, tal eh, bej il-ħajja personali u privata 81% fil-fatt huma soddisfatti. Iżda Edin naftit, x'taħseb li huma l-ikbar lezzjonijiet li għana nitalmu mir-riżultati li ħarġu minn dan l-istħarriġ? Grazzi ħafna Herman. Alina eh, huwa uh, ta' unur nixtieq ngħid l-ewwel qabel kollox lil Marita illi għaltilna illi il-Eurofound hija tal-Parlament Ewropew. Din eh, hija uh, dan dokument sabiħ immens. Għaliex uh, um, aħna napprezzaw li l-politika tal-Unjoni Ewropea jew għalmenu tal-Parlament Ewropew tkun msejsa fuq figuri u fatti. Ovvjament, però nejt li aħna naħdmu kemm għal-Parlament Ewropew kif ukoll għal-Kunsill u għal-Kummissjoni. Issa rigward il-lezzjonijiet prinċipali li qed uh, niksbu minn daw ir-riżultati. L-għolnet, Kien hemm punt li tqajjem diġà dalodu u fil-fatt dinja xi ħaġa illi nixtiequ illi intom tibqaw taħsbu dwara aktar tard. Jiġifieri il-fatt illi lebda xogħol mu perfett u illi kull xogħol jista' jittieb f'wieħed minn dawn is-seba' dimensjonijiet li identifikajna. Nittama illi ma dejaqtkomx nitkellem dwar dan is-suġġett. Iżda skużawni jekk nkun repetittiva, però ejja ngħidu Enħitu xie eżempi. Per eżempju, ix-xogħlijiet li huma l-aktar ambizzjużi. Ambizzjużi u prestiġjużi wkoll. Iżda dawn il-xolijiet illi huma daqshekk prestiġjużi mis-seba' indikaturi fit-tnejn minnhom mhux sejrin tajjeb fil-intensità tagħhom għaliex ovvjament ikunu xogħlijiet intensivi ħafna u anka fil-bilanċ tas-sigħat bejn il-ħajja privata u l-ħajja tax-xogħol. Anke hemmhekk ma tantx għandhom bilanċ għax dawn il-persuni li jagħmlu dawn tip ta' li daqshekk prestiġjużi ikollhom jaħdmu si twal ħafna. Jiġifieri anka dawn il-xogħlijiet meqjusa bħala xogħlijiet ta' prestiġju kbir ukoll għandhom magħhom ċerta aspetti negattivi. Unbat hemm xogħlijiet oħrajn illi ibatu fċerta oqsma jew ċerta aspetti oħra bħal pereżempju paggi baxxi. Issa, fl-ewwel każ huwa importanti li nqisu il-profil li identifikajna bħala kwalità baxxa għaliex emmek memx dubju illi mem xej pozittiv dan ifisser illi f'kull qasam it-titjib huwa possibbli rridu nasbu wkoll f'politiki tax-xogħol illi permettu lill persuni illi jorġu minn dawn is-sitwazzjonijiet barra minn hekk f'dan il-profil qed naraw ukoll numru kbir ta' persuni illi qed jaħdmu uh, f'kuntratti u fuq kontratti temporani. Dan jista' ikun punt ta' tluq għal impjieg ta' kwalità aħjar. Iżda azzjoni rigward dawn il-politiki hija meħtieġa. It-tieni messaġġ minn tiegħi huwa illi jekk tqis il-kwalità tal-impjiegi f'daqshekk detal u tqis ukoll dawn is-seba' dimensjonijiet daw seba' indiċi, tara li għandek diversi punti ta' tluq jekk trid tittieb. Jew iżda nafu illi memx xi soluzzjoni maġika. Hemm ħafna politiki differenti li jistaw jintużaw rigward per esempio saħaw sigurta fuq il-post ta' xogħol, il-bilanċ bejn il-ħajja ta' xogħol u l-ħajja privata. U fil-fatt jiena naħseb illi in ġenerali ir-riżultati huma riżultati pożittivi. Tajjeb, issa ngħaddu mill-ġdid għal Marita Eh, Marita Barbara għadha kif spiegat eh, illi hemm design fil-mija tal-persuni li ħossu illi għanzi 19 fil-mija tal-persuni illi iħossu illi mumiex uh, b'sodisfatti bil-kwalità tax-xogħol tagħhom, hemm persuni li votaw favur il-Brexit. Insomma, hemm daw il-kategoriji. taħseb illi eh, hemm lokal tip rigward il-kwalità tax-xogħlijiet? Ovvjament irridu imbidlu l-affarijiet. Biddejna fil-fatt il-laqa l ħodu eh, fuq nota daqsxejn negattiva edna illi ħafna persuni huma irrabjati, ħafna miċ-ċittadini tagħna għandhom din is-sensazzjoni u spiss din is-sensazzjoni hija waħda tajba. Għandhom il-sensazzjoni li ħadd ma jimpurtaħ mill-kwalità ta' tax-xogħol tagħhom. Ta qed noħorqu sitwazzjonijiet u ċirkostanzi illi qed ipoġġu lil nies kontra xulxin. ċerta nies qed ikollhom jitqatlu għal pożizzjoni aħjar. Jiena spiss nitkellem dwar is-social dumping u l-bżonn li għandna għal direttiva tal-ħaddiema tal-posting of workers biex bekk il-ħaddiema ma jikkompetux kontra xulxin fl-Unjoni Ewropea stess li ma jkunx hemm kompetizzjoni bejn ħaddiema li jitħallsu b'ċerta mod u oħrajn jitħallsu ħafna inqas. U importanti li nikkompetu mhux bejnietna, iżda ma' partijiet oħra tad-dinja u dan nistgħu nagħmluh jekk inkunu tajbin f'xogħolna u nistgħu nkunu tajbin f'xogħolna jekk eh, ma noqdux eh, nagħmlu distinzjonijiet bejn il-vant u l-punent, eh, nofsinhar u tramuntana. dawk illi spiss ikunu hawnhekk preżenti jafu li l-Onorevoli Pirinski li ġej mill-istess grupp politiku bħali tiegħi qal illi qed nipproduċu niproduċu persuni li huma edukati, illi huma mħarġa ħafna fil-vant tal-Ewropa, iżda illi ċaqal u lejn il-ponent tal-Ewropa fejn jista' e, ikollhom ħajja aħjar u jiġu imħalsa aħjar. Fl-istess waqt hemm persuni illi lesti illi jaċċettaw kull tip ta' xogħol. Tkun xi tkun il-paga li importom huwa li kollhom xogħol. U dan ix-xogħol de dan il-ċaqliq jeżistu wkoll fl-istess direzzjoni ġifieri persuni mill-vant u lej l punent Jekk ma nsibux bilanċ, ser ikolna situazzjoni Donald Trump fl-Ewropa. Aħna wara kollox maħniex xi uh, post fejn nistaw nkunu hilsa akkosta kollox mill-mibeda u mill-persuni perikolużi. Nalek naħseb li għanna il-kompitu illi naraw illi il-fatti huma li huma irridu nagħmluha possibbli għal persuni li jkunu imħarġa u ta' ċerta livell ta' edukazzjoni illi jibqgħu f'pajjiżhom mingħajr ma nixprunaw sens ta' razziżmu f'partijiet oħra tal-Ewropa. U ma nix nitfaw lil ħaddiema situazzjoni mhux mixtieqa partikolarment meta jaraw persuni mill-vant tal-Ewropa li jagħmlu e, xogħol, l-istess xogħol li lest li jagħmlu huma, però l-esti li jitħalsu inqas. Nittama li kolna maġġoranza fil-Parlament Ewropew u anka fuq livell ta' kunsil għana nejdu iva għandu jkollna direttiva tal-posting of workers. Ista għandu jkun hemm xi ħaġa li tagħmilha possibbli għal dawk il-persuni li huma speċjalizzati ħafna, li huma imħarġa, li għandhom livell ta' edukazzjoni għoli, illi ma jkollhomx għalfejn jitilqu minn pajjiżhom, hemm bżonn illi niksbu branch għalix naħseb li attualment hemm fl-opinjoni tiegħi miljuni ta' persuni fl-Ewropa li jħossu li ħadd ma qed iqishom. Illi ħadd ma qed jagħmel xi ħaġa jew ħadd ma qed jagħmel xejn biex l-Ewropa taħdem kif suppost. U dan jista' jkollu riżultati tal-waħx. Tġakkelna riżultati tal-waħx fl-elezzjonijiet tal-Istati Uniti u naħseb li fostna l-affarijiet jistgħu jmorru ħafna għallar. Biex insemmi xi punti li għandna fuq l-aġenda bħalissa fil-Kumitat Empl huwa il-direttiva tal-posting of workers, apparti il-direttiva ta' sustanzi li kawżaw il-kanċer u hemm ukoll xi stati membri tal-vant illi ma jistawx ipoġġu l-istess pressjoni fuq il-kumpaniji meta jkunu qed jittrattaw ċerta kwistjonijiet ambjentali għaliex dawn ikunu qed jaħdmu f'żoni oħra fejn il-kuntest ekonomiku mhuwiex daqshekk pożittiv. Irridu insibu bilanċ. irridu li kunem evitar ta' ċittadini irrabjati għal lix ħajkun hemm dawk li ħajħossu għom dejjem barra mis-suq ta' xogħol illi mhux qed jitħallew fieħa. fih. Iżda ħajkun hemm anki dawk li jgħixu taħt kondizjonijiet atroċi. Mela nistgħu l lura. Forsi eh, l-ewwel għal Tom għandkom anki femko sistema ta' kejl ta' tal-kwalità ta' xogħol, forsi din tistgħu tispjegawha kienx hemm xi riżultati komuni uħut ta' konflitt. X'ċara eżattament? Thank you. Um, we, we indeed in the Employment Committee have a, a long tradition in the field. Mela għanna tradizzjoni ta' ħidma ta' kwalità. Fl-2001 il-Kommissjoni kienet uh, bdiet titlob għal studji dwar eh, il-kwalità tal-ħin għatta fuq ix-xogħol u mbagħad kien hemm l-adozzjoni ta' dawn il-kriterji mill-Konsell ta' Ministri aħna Konna l-ewwel korp internazzjonali stabilixxu dan it-tip ta' lista għal fejt inbidlu mbosta situazzjonijiet eh, ħrajn internazzjonali saru attivi f'dan l-istess qasam u dan huwa eċċellenti fl-2013-2014 aħna aġġornajna il-lista ta' indikaturi tagħna. Benefikajna minn l-impost ta' Eurofound, da' tal-ħames tal reach, tal-kondizjoniet tal posta ta' xol, ta u palmat anke minn l-ħidma ta' l-OCD, etc. ħafna minn dawn indikaturi huma integrati fih dan il-ħidma analitika tagħna ħidma il inwet u sabiex niżguraw li semestru Ewropew ikun proċess bbażat fuq l-evidenza dan jisfaq fil-fatt anke bil-Kunsill EBSCO Issa bidejta ġdida mis-seħt sħarriċ sejrin jirġornaw il-numri f'dan il-qafas. Anke l-konklużjoni ta' politika nistaw nitalmu xaħġa minnom. Naħseb illi l-istħarriċ kif nara issa u anki forsi permezz ta' analiżi ulterjuri inkunu nistaw nitalmu iżjed. Dan ikompli konferma il-konklużjonijiet politiċi il-li ksibna ftit ilu. Wieħed minn dawn l-eventi hu illi l-proposti tal-Kommissjoni ma jinkludux biżejjed id-dimensjoni tal-ġeneru. Fil-fatt, il-konklużjonijiet juru illi dan huwa ta' tħassib kontinu għalina illi manniex so, ta' xogħol għali fl-Ewropa bħalma nixtiequ li jkollna. Anke tipi differenti ta' kontratti, l-fluidità tal-kontratti fejn anke għal dawk li ħadu sem fl-istarriċ. Diffiċli t-identifikom bħala impjegati autonomi jew impjegati. Eżattament eh, xi fisser huwa diffiċli tifmu. Fl-opinjoni tagħna kien dan il-pilastru għandu jkun pilastru differenti ma nix għanna niprofaw naraw l isfidi li hemm. ħafna dawn l isfidi semmew illum hemm natura diversifikata tal dan ix-xenarju hemm element ieħor illi ma tantx issemma llum dak tal-prassi maniġerjali x'jagħmlu l-kumpaniji huwa tampa tal-ħidma anki għal suq tax-xogħol fuq livelli żied komplessiv Dan huwa ta' sfida il għaliex aħna bħala dawk li jfasslu l-politika huwa diffiċli għalina. Diffiċli Pala gvern, pala Kummissjoni Ewropea jirnexxilek ittejjeb il-prassi maniġerjali fil-kumpaniji biex tbiddel il-ġestjoni Naħseb li rapport jikkonferma ħafna mill-isfidi tagħna sir ikun interessanti illi anki jkollok aċċess għal paragun internazzjonali. Aħna nafu ħafna f'livell ta' kwalità u ħidma ta' xogħol fl-Unjoni Ewropea ma tistax dastan tagħmel benchmarking ma' dak li qed jiġri b'nadi oħra tal-Unjoni Ewropea. Dan wassalna għal konklużjonijiet politiċi fil-fatt eh, jafu jkunu ħżiena Jena nixtieq inkompli nara li jistok ta' l-isħarriċ għal bnad oħra ta' dinja Inti tal-opinjoni li l-kwalità tax-xogħol qiegħed jiġi mirat tajjeb biżejjed fl-Ewropa hija mira ċara fil-dokumenti kollha politiċi dan għandu livell ugwali ma' iżjed impjegi tal-aħjar jekk tara dokument tal-Kummissjoni tal birħad differenza tal-rapport tal-lum, ħajkun hemm bżonn ta' iżjed analiz tal dokumenti. Iżda hemm attenzjoni għal kwalità dak li qatt ma ġara dan qatt ma ġie tradot f'mira kwantitattiva bħal rata ta' 75% Dan huwa kemm xejn ovvju jekk tara rapport jekk tisma' l-preżentazzjoni llum ma hemm xejn f'terminu ta' indikaturi u numru wieħed li jirfletti il-kwalità fuq ix-xogħol il-għalix hemm dimensjoni multidimensjonali tkun erżija li tipprova tagħti taqsira f'numru wieħed illi jikkonsidra l-figuri kollha s-suq tax-xogħol Aħna naraw bosta u bosta profili differenti u palma dit Barbara hemmhekk għandek bosta ħtiġijiet tal-azzjoni li rikjedu attenzjoni fuq il-bosta aspetti għal dawn is-seba' dimensjoniet li tipprova tagħti taqsira ta' stant konċiża m'hemm sens Inħossu li ma tistax tevita n-numru u t-figuri nasab dan kun ta' żball minnaħa l-oħra. Like to jump to Mr. Scarpetta maybe. Is-Sur Scarpetta forsi? Tom, diġa għamil referenza l-assoċazzjoni ta'kom forsi tista tirrifletti l-linji gwida li għedin toħol u għal-monitoraċ li ma l-linji gwida kont għedin ta' dwarum. Grazzi ħafna, Hemen. Ma rridx noqgħod nisal fi diskussjoni dwar min juża dan il-salit, jiena mhux kuntent naħseb għandna kollaborazzjoni mill-qrib mal Eurofund li kienet produttiva fil-mod ta' kif qegħdin niżviluppaw il-qafas għall-ħidma, iżda anke biex naraw nistax nispandu. Istarix għal pejzi barra l-Europa, ibda baħbar tajba bħal ma jaf Manuel. Il-pajizi tal-G20 għedin jitkalmu dwar kwalità tax-xogħol. Fid-dikjarazzjoni tal-2015 Ministru ta' xogħol kwalità qalu li l-kwalità tax-xogħol hija importanti għal ħolin ta' benestri għal individwi soċjetà dan jaf ikun ovvju. Iżda dak li xtaqt ngħid u li diskussjoni dwar kwalità tax-xogħol ilha għaddejja fil-Eurofund fil-Kummissjoni u fl-OECD. Iżda ħafna drabi dan kien kemm xejn ta' problema għal min jaħdem fis-sur Ministeri tax-xogħol u mhux biss issa l-kwalità tax-xogħol ingħatat iżjed priorità anke fost id-diskussjonijiet fost il-mexxejja. Il-fatt li issa dan huwa msemmi fil-dikjarazzjoni tal-G20 mhux biss għall-Ministri tax-xogħol issa anki tal-mexxejja dan huwa pass importanti jekk tippermettuli ħemen jekk Għalini fil-fat segwi ma dak li għat preċedentament, hemm attenzjoni għal kwalità ta' xogħol mhux biss li hemm tnaqqis ta' din l-istess kwalità minkejja li hemm indikaturi differenti, għaliex hemm tħassib, it-tħassib li sta li mifrux qabel kien iffukat f'dawk li kienu fl-iktar parentesi baxxa tal- tħul, iżda din qegħdin tlu kull ma jmur iżjed lejn il-saf tan-nofs. L-evoluzzjoni ta' l-impiegi għedin u fil-uċċata u anke fil-tarf u fil-impiegi ta' rutina ta' nofs għedin jonqsu. Dan ijat jitħol għal-dastantu jolqot l-medja il-ħiliet intermedji u intermedju, ma nixiex nidħol fi spekulazzjoni l dan huwa ta' tħassib anke għal mexxejja huwa li xekk inti tolqot il-klassi medja hija teffetwa l-elettorat medju dawk li jiddeċedu ħafna drabi l-elezzjoni u nagħlaq din id-diskrazzjoni. Mela, jiena nemmen il-ħidma s-sajla d-dejja, il-ħidma tal-ILO, ta' Eurofund, tal-Komissjoni għall-Europa tal-ġnus mawda kif ukoll ta' imkom. Dak li għamilna fl-OECD, naħseb li huwa essenzjali li din hija l-ħidma tagħna fl-OECD. Irridu indikaturi li tista' tqabbilhom tul iż-żmien fost il-pajjiżi u anke sa fejn jista' jkun jiġu marbuta mal-politika u l-istituzzjonijiet. Din hija l-filosofija tagħna fl-iżviluppar ta' dan il-qafas ta' kwalità. Jiena kontent ngħid li l-ħidma tagħna tal-ajello ifisser illi dan il-qafas ta' kwalità u għana l-namlu konsultazzjoni ma'kom, ma' jemko u ma' l-oħrajn li ġa adottat mill-G20 dwar kif iżviluppat s tax tax-xogħol. Il-Ministru tal-G20 applikaw prinċipji ta' kif jistgħu jinħolqu impjegi ta' kwalità da stant li huma l-prinċipji prioritajiet sa' dan. Hemm dimensjonijiet li nifukaw l-ewwel net mhux il-livell ta' tħul li iva huwa element importanti palma kienet qiegħda tajt Manuela Iżda anke dwar il-distribuzzjoni ta' tħol għal stant kif in-nies jarawhom sodisfatti bil-post tagħhom fis-suq tax-xogħol naraw is-sigurtà fuq il-post tax-xogħol ġifieri ir-riskju li wieħed jitlef postu Iżda anki l-appoġġ ta' tħul għal dawk li jkunu tilfu xogħol għal stant hemmhekk tidħol element ta' politika aħna qegħdin nieħdu anke mill-istħarriċ tal-kondizjoni tax-xogħol nippruvaw niżaw il-microdata, ġifieri, riżultati individwali u sabejn kun possibbli il-miżuri oġġettivi u mhux dawk soġġettivi biss għal stan tal-kwalità tas-sol tax-xogħol ħanna niżviluppaw kunċett li ħares lejn it-talbiet Ista anke id-disponibilità illi hemm għal din it-talba minkejja li hemm ir-riżorsi inti għandek xorta għadda kwalità baxxa għall-impjek. Dan il-qafas issa adottat fl-istrateġija tagħna żdiżjat minn hekk f'numru tal-opinjonijiet tagħna aħna nużaw il-kwalità tax-xogħol biex naraw il ġnib ta' politika tista' tiġi użata tliet dimensjonijiet mhux se tiskanta meta wieħed jara l-elementi differenti ta' sigurtajiet u dan xejn ġdid aħna nagħmlu għal tul ta' żmien naħseb li żjed dimensjoni importanti li l-istħalliġ Ewropew jisba l essenzjali għal kwalità tal-ambjent tax-xogħol bħal marajna f'termini ta' approċċ iżda nixtieq imur lura l-punt ta' tom dan mhux biss għaliex il-kwalità tal-xogħol hija essenzjali għall-individwi iżda anke għaliex ehm, ħafna u ħafna riċerka li turi li kwalità tajba ta' ambjent tax-xogħol hija tajba l-produttività għedin nagħmlu ħafna xogħol mela ta' produttività dwar prassi ta' produttività għolja u kif il-kumpaniji jadottaw dawn il-prassi ta' kwalità u li jkollhom biss mhux kondizzjonijiet aħjar għal ħaddiema iżda jkollhom prestazzjoni aħjar mill-att ta' produttività u il-medda medja anki wassar il-potenzjalat kabira da' stant il-kwalità tal l tax-xogħol fl-opinjoni tagħna tmur lilien mill-evalwazzjoni ta' kemm huwa dan importanti għall-individwi iżda Iżid l-effetti anki makroekonomiċi għandek dan l-istħarriċ sa' kol ħames snin li applika biss għal pajjiżi Ewropej Iżda ħana din nippruvaw naraw il-possibilità li nispandu li forsi jsir f'kollaborazzjoni ma' Eurofund, għandna bżonn ta' informazzjoni anki ta' frekwenza iżjed regolari għal dastant li għed namlu għahna ma' kollegi tagħna ta' Dipartiment tal-Istatistika u illi naraw x'inhuma f'dan l-istarriċ dettaljati ta' Eurofund li jista' jiddaħħal fis-sħarriġ jew resistenti sabiex ikun hemm informazzjoni frekwenti biex ikun hemm monitoraġġ ta' kif is-suq qiegħed jevolvi suq tax-xogħol. Dan u dak li din nippruvaw naħdmu mal-uffiċċju tal-istatistika mhux biss tal-pajjiżi Ewropej, iżda tal-pajjiżi kollha tal-OECD u forsi anki lil hinn għaliex hemm numru ta' pajjiżi emerġenti li din jaħdmu magħna wasanna le qegħdin intuhom alternattivi differenti l-ewwel net tħarri wiesa li daħħal fih bost dimensjoni li jipermettuna li nkwalifika aħjar il-ħidma fuq il-post ta' xogħol modju iżjed ikun iktar dens iżda li fih il-variables li deġeneraw u tal-aħħar wieħed lista ambizjuża li forsi l-iktar faċli t-implementa survey kor li kollok eh, kustjonijiet prinċipali essenzjali u forsi dan ikun jista' jixed xi dawl fuq il-kwalità tal-post tax-xogħol kif tevolvi tul ismin. Ġa darba daħalna issa il-kwalità il-kwalità tax-xogħol għall-attenzjoni tal-mexxejja tagħna aħna jista' jkollna dejta ta' frekwenza għolja dwar kif jevolvu din dwar kif jevolvu din id-dimensjoni ta' xogħlijiet u naħseb dan huwa l-ikbar kontribut nistgħu tagħna bħala OECD. Grazzi ħafna. Mela nista' ngħaddi issa għandna ħal-oħra tal-mejda ILO Manuela. Forsi tista' tispjega l-għala dawn huma importanti fil-ħidma tal-ILO il kondizjoniet fuq il-post tax-xogħol ġew użati anki f'pajjiż bat tanzanija illi sorprenda xi wħud inti spjegajt l-għala ġi użat u x'kien l-użu tagħha u kif jista' jintuża f'termini politiċi kif tista' telabra dwar dan. Jek ti permetti li għabel indirizza din il-kustjoni nishtiq nżid ma dak li għadu kif qal Stefano fil-fatt minn kejja tnaqis tal-kwalità tal-postijiet ta' xogħol minn madwar id-dinja u l-fatt li il-kwestjoni tal-kwalità tal-postijiet ta' xogħol hija importanti mhux biss tal-Unjoni Ewropea iżda anki fil-G20 anki fl-ILO Għardux ninsew illi hemm l-Aġenda l-2030 għal-Iżvilupp Sostenibbli illi qiegħed ħafna importanza fuq il-bżonn ta' e, tkabir inklusiv permezz ta' xogħol adekwat. Speċjalment issa qegħdin nippruvaw nespandu l-ambitu u l-kopertura tal-istħarriġ tal-kundizzjonijiet tax-xogħol fl-Ewropa għal partijiet oħra tad-dinja, speċjalment qegħdin naraw ir-rida li nibdew naħdmu lejn il-livellar tal-playing field. U dan ifisser illi huwa essenzjali għal kwalità tax-xogħol dan huwa essenzjali anki minħabba il- dak li għedin juru l-bost organizzazzjoniet nixin nisħafu l-importanza illi niproduċu evidenza empirika dwar il-fatt illi kwalità tajba hija tajba għal produttività. Dan huwa essenzjali aħna nistgħu lkoll nifmu l-kunċett u ovvju. Iżda importanti li nruħ bil-provi biex nagħmel referenza għall isforzi illi aħna u fl-ILO sabiex eh, nuru u nevalwaw ir-rabta bejn it-titjib tal-kondizzjonijiet tal-post tax-xogħol ma' produttività. Il għaliex kwistjoni illi waslet għal dibattitu polarizzat u jekk it-titjib tal-produttività u mhix prerekwiżit jew anke tip tal-produttività. Il-possibilità l-oħra mbagħad hija illi permezz ta' investiment f'kundizzjoni tax-xogħol aħjar inkunu nistgħu naraw vantaġġi mill-att ta' produttività. Fil-fatt aħna provajna nidħlu f'dan għal dan l-isforz maġmor il-kasina ta' fornitura kollha fl-industrija bosta pajjiżi Illi huma fost l-ikbar produtturi ta' il-ħwejjeċ assu Amerikanu. Fejn la jellow ilhom jaħdmu għal dawn l-aħħar xar snin bit-tama li tittejjeb il-konformità mal-liġi tal-post tax-xogħol u l-prinċipji fundamentali permezz anke ta' titjib ta' konformità. L-evidenza hi waħda tal-ħagġeb. Hemm iva din ir-rabta diretta bejn il-kondizjoni eh, fil posta xogħol u l-produttività. Biex imur lura raġunijiet tal-kwalità hija importanti u kif nistgħu nitrattawha anke f'pajjiżi fejn l-istruttura tas-suq tax-xogħol hija karatterizzata minn inċidenza għolja ta' xogħol informali u għaldaqstant jaf ikun hemm interess jew aptit iżjed baxx għal analiżi iżjed sofistikata jew stampa ġenerali aħjar tal kondizjoni ġenerali tal posta xol. xogħol Dan qiegħed jaħdem u jgħat jaħdem aħjar f'pajjiżi ta' tħul medju u f'dawk ta' parentesi l għaliex dawk huma qegħdin jagħmlu kummerċ ma' din il-parti tad-dinja u ma' dawk il-pajjiżi illi fistini moddija qabel il-kriżi tal-prezzijiet tal-komoditajiet. Raw ċerta titjib. -tip. fil-xol formali u rnexaw minna qasmu anki l-inugwaljanzi bil-vestiment fil-istituzzjonijiet tas suq tax xol dan kien il-kas ċina għal-Brazil u l-Arġentina. Qabel eh, il-problemi bitkabbir ekonomiċi ta' dawn l-ħar snin kien żmien kien hemm meta l-ekonomija kienet għadha għat għat-tisħieħ mux bess għal tal- tam mizuri stanki għal ien ta' talba domestika u sabiex ma jkunx hemm wis eh, dipendenza mill-esportazzjoni ta' tkabbir. The panelists and open up the floor. Tajjeb mela issa ħalli nieħdu mistoqsijiet mill-kamra. Grazzi ħafna. Luek Rouge, fi cnrs fl-Università ta' Bordeaux. L-istħarriċ tal-Eurofond jidħol f'qafas legali tal-Unjoni Ewropea f'rabta mal-ħajja tax-xogħol fil-qafas li ġi prezentat u s-saħħa u s-sigurta fil-posta xol, il-ġlida kontra diskriminazzjoni, favur l-ugwaljanza bejn il-nisa u l-irġiel. U eh, l-istħarriċ tal-Eurofound huwa għodda importanti għal xirina kif it-testijiet eh, komunitarji huma trasposti fl-ispirtu tagħhom, l-anijiet tagħhom u anki l-effetti tagħhom u anki l-effettività jew le tagħhom fil-politiki nazzjonali. Lek, saret mistoqsija, għanna bżon ta' testi ġodda, mux bil-fors għaliex il-testi eh, rilevanti u interessati ħafna diġa jeżistu, sempliciment irridu jkunu applikati b'mod korrett hemm bżonn li dawn jiġu applikati dawn l-istrumenti b'mod korrett għaliex diġà jeżistu affarijiet interessanti ħafna konklużjoni tal-istarriċ twassalna biex inkomplu ninsistu biex inwaqqaw dawk l-affarijiet li eh, jisseparawna minn dak li naħdmu magħhom irridu nieħdu ħsib ix-xogħol, nieħdu ħsib is-saħħa u forsi jkun ukoll possibbli li nħol u pontijiet bejn eh, il-tkabbir ekonomiku u saħħa fuq il posta ta' xogħol jiġifieri. Forsi jkun possibbli nistaw forsi nadottaw approċċ ġdid lejn id-definizzjoni tal-ekonomija jew ikonna ekonomija li tinkludi wkoll is-saħħa fuq il posta ta' xogħol sabiex inqarbu saħħa minn banda u l-produttività minn naħa l-oħra sabiex ikun hemm spazji ta' innovazzjoni u organizzazzjoni ta' xogħol illi jisu l-effetti tagħhom fuq is-saħħa tal-ħaddiema u anke mill-perspettiva ta' bidla fl-imġieba bekk irbaħ kulħadd għallek naħseb illi għanna bżon l-kontribuzzjoni tal-atturi kolla, eh, atturi soċjoekonomiċi u anki riċerka. Għaw xaħatiħor tiħor li forsi jishti jgħamil xie mistoqsi oħra qabel ma naddu għam misqad feġibiet. Krista Mista Federazzjoni tal-mina ħaddem fil-Belġu. Jina mux se nil nilab bil-klim passoltu, se għajt l-affarijiet kif inuma, Jina wasalt tal-konklużjoni li ma nistaw nistennew xej tajjeb mill- politika fuq livell strateġiku aħna smajna rapport fejn in-nies qegħdin jgħidu illi hemm bosta dimensjonijiet ħafna elementi illi ħallu l-impatt tagħhom xogħod minnhom huma intrinsiċi għax-xogħol oħrajn le dak illi wieħed jifhem bil-kelma eh, jagħti tifsira, eċetera, u tweġiba hija regolamenti, aktar eh, regolamenti jew inkella indikatur paragonabli sa kemm jiena, anzi kemm inni jiena fil-qasam tal-politika, inna dejjem nisimgħu min nisemmi l-indikaturi paragonabli sma fejn l-indikaturi huma definiti b'mod ċar għat għadna ma wasanna l-situazzjoni fejn ikonna indikaturi paragonabli minna 20 sen oħra xorta msejkonna msejkonna xej fidejna ma nafx jekk tafu xieġifiri brownout il-brownout huma nies illi uh, jaħdmu fuq uh, album u dan il-fenomenu naraw fl-istituzzjonijiet fejn in-nies qegħdin bħal eh, f'daġġa ta' deb fejn għandhom salarju kbir u mumiex ma għandhom sfidi. U dawn, dan jiġri wkoll fl-istituzzjonijiet Ewropej u mbagħad forsi issibu mezz ta' kif it l-kwalità tax-xogħol ta' dawn in-nies. Aħna jien naħseb li għandna naħdmu fil-postijiet tax-xogħol mal-ħaddiema, l-middle management u l-management u blajnuna ta' xi speċjalisti minn barra u naraw il-kwalità tax-xogħol fuq il-workflows naraw is-sitwazzjoni personali tal-persuni u sibu bilanċ bejn il-tamiet tagħhom, il-kapaċitajiet u l-ħiliet tagħhom u s-sitwazzjoni tax-xogħol u nofruhom il-possibilità li jkomplu jżidu l-ħiliet tagħhom sabiex jibqgħu eh, nies illi jistgħu dejjem jibqgħu fis-suq tax-xogħol. Dik hija l-konklużjoni tiegħi taqbel miegħi inti mistoqsija provokattiva mhux ħażin. Mistoqsija oħra Jena għandi mistoqsija ta' natura pjuttost ġenerali għassur Skarpetta imma anki għal membri l-oħrajn tal-panel għal le. Imma l-sur Skarpetta nishtiq najdlu għal xu għal illi dan din il-relazzjoni ma' kwalità ta' xogħol u hemm il-problema ta' xogħol eh, intermedju. Mistoqsija tiegħi din X'taħseb inti dwar il-prospetti għal dan it-tip ta' xogħol, xogħol intermedju fil-kuntest tal-gig economy u digitalizzazzjoni rampanti ta' ħafna oqsma ta' xogħol. Mela, fuq l-ewwel mistoqsija fuq il-tibdil fil-modell fil-paradigma. Iva, grazzi, mhix mistoqsija faċli, imma naħseb illi l-ewwel żewġ mistoqsijiet waslu l-istess messaġġ leġislazzjoni u hija dik li aħna l-iktar nasbu fuqha fil-kwalità tax-xogħol, sigurtà, saħħa, ħinijiet tax-xogħol, eċetera jeżistu imma rridu naġġornawhom ir-regolamenti edin emmek imma mannix nistennew wis anki jek stess għom, irridu nasbu iktar dwar x'inhu il-qafas ta' politika li qegħdin naħdmu fiħdanu bħala Unjoni Ewropea kif nistaw niffaċċaw l sfidi li għanna u dimna ta' ċertezza illi qegħdin naraw il-bidla teknoloġika, demografika, l-globalizzazzjoni u anki l-ambjent politiku inċert illi qegħdin ngħixu fih. Kif nistgħu nindirizzaw dawn il-problemi kollha nibqgħu kompetittivi u fl-istess ħin inħarsu l-mudell soċjali tagħna. U naħseb din hija diskussjoni ferm aktar interessanti minn diskussjoni fuq il-regolamenti u il-leġislazzjoni imma dik kienet mistoqsija ta' xi ħadd illi huwa eh, il wol tiegħu illi imexxi kumitat illi jaħdem iktar fuq l-istrateġija milli fil-leġislazzjoni għalhekk forsi din mhix xi ħaġa li għandi ngħidha hawnhekk fil-Parlament illi wkoll hawnhekk eh, jitfasslu u jgħaddu il-liġijiet. Din hija eh, il-rabta mbagħad biex ukoll inwieġeb lill-kris. Iva, jekk inti m'intix qed tistenna il-dawk li faslu l-politika biex isolvu l-problemi, aħna nistennew il-sħab soċjali fil-posta xogħol biex isolvu il-problemi. Iva, qed jidher ċar li jekk aħna nsibu fitxu soluzzjoni biss permezz ta' regolamentazzjoni, żgur se tkun soluzzjoni insodisfaċenti, insuffiċenti li huwa il-punt li għamel Chris, imma ir-regolamenti wkoll huma importanti għaliex joffru xi ftit ċarezza juru x'inhuma il-kriterja u l-nin il-li rridu jitqisu sabiex inwaslu għal bidla fl-imġiba sabiex ikun hemm kundizzjonijiet tax-xogħol aħjar. Ħafna drabi l-isfida ma tkunx illi wieħed joħorġ regolamenti ġodda, imma pjuttost li niżguraw li regolamenti eżistenti jiġu implementati. U dan ifisser ukoll illi rridu naraw xini it-taħlita ta' inċentivi u sanzjonijiet se twassal għal aktar konformità mal-liġi ta' xogħol u l-eżempju li semmejt aktar kmieni ta' kif aktar konformità waslet fir-realtà għal kondizjonijiet aħjar ta' xogħol u aktar kreattività jadovuta għal fatt illi dawk il-kumpaniji illi jagħmlu progress u għamlu progress dan ir-rigward ikollhom aċċess akbar għal ċerti swieq. Di, di dak punt li issemma dal-ħodu minn Michel Savo. U qal illi fid-dawl tal-bidliet u trasformazzjonijiet li qed isseħħu fil-natura tax-xogħol, fl-arranġamenti tax-xogħol, illi qegħdin jitbedu xi ftit mill-relazzjoni tradizzjonali ta' min iħaddem ma' min jaħdem, qegħdin jiġġeneraw sfidi ġodda anki fil-rigward ta' protezzjoni soċjali. U wu għanna bżon ta' regolamenti differenti, ir-regolamenti li għanna din jamlu dak li inkidbu għalihom u din hija xi ħaġa li aħna rridu nindirizzawa. Għalhekk mod partikolari meta aħna nitkellmu dwar il-gig economy u sharing economy, etc. U il-xogħol indipendenti jew autonomu Iva, n-nis li jaħdmu warrasum huma meqjusin bħala kontratturi uh, indipendenti ma ħafna drabi huma dipendenti imma mandomx il-protezzjoni li jeħtieġu għaliex l-interpretazzjoni u l-kunċett tal-relazzjoni fil-qasam tax xogħol mhijiex wiesa biżejjed biex tkopri wkoll il-bidliet li qed iseħħu fid-dinja tax xogħol. Għalhekk fil-fema tiegħi ir-regolamenti huma parti minn din id-diskussjoni. Jena irrit eh, ma mill-li milli tikkummenta fuq il-bżonn għal aktar regolamenti. Grazzi ħafna. Iva, naħseb li rridu noqogħdu attenti ħafna. Eh, aħna irridu ntejbu l-kwalità tax-xogħol u s-soluzzjoni hija ir-regolamenti. Forsi għandna bżonn ta' regolamenti differenti, regolamenti aħjar. U Naħseb illi iktar u iktar għanna nħarsu lejn l-implementazzjoni tar regolamenti eżistenti u x-xogħol kollu li qegħdin nagħmlu fuq il-kwalità tax-xogħol fl-OECD u li qed narraw il riżultati fis-suq tax-xogħol għall individwi u gruppi differenti meta aħna nifmu eżattament x'qed ikunu r-riżultati jridu naraw jekk ir-regolamenti mhumiex effettivi għal min u x'tip ta' politika rridu nintroduċu biex dawk in-nies li qegħdin jaħdmu f'kondizzjonijiet ta' xogħol baxxi ħafna jistgħu jgħaddu għal kondizzjonijiet ta' xogħol aħjar Iva, grazzi imma tal-li inti għajjim din il-kwistjoni ferma aktar wiesa dwar jekk aħna għanniex imbidlu il-funzjoni eh, tana jekk il-GDP għandu xikun il-għana ħarri tana waħna fl-OECD jekk għet niprofaw namlu li naddu mill-tkabbir, sempliċi tkabbir għal tkabbir inklusiv. U għemmek il-kwalità ta' xogħol huwa element essenzjali ta' tkabbir inklusiv Eh, li wasal għal Iva kapir imma u koll għall-access għall-edukazzjoni għadna ma wasalniex. Laqas per idea imma anki il-G20 it-tini darba illi għalu illi iridu jipromovu il-tkabbir inklusiv u xiftit mis-xogħol li aħna għamilna u għaw li probju nipruvaw in, lestu s-sissien għal dan it-tkabbir inklusiv Iva ħafna minn dak li jsir irrid isir fil-post ta' xogħol, jiġifieri dialogu bejn min ħaddem u l ħaddiema Dawn huma essenzjali, diskussjonijiet essenzjali il-qafas tal-kwalità tax-xogħol tal-OECD hemm l-affarijiet bħal pereżempju s-sigurtà jew nuqqas ta' sigurtà fis-suq tax-xogħol għalhekk wieħed jista' forsi jantiċipa bidliet strutturali li jistgħu sseħħu. u bekk il-ħaddiema u l-kumpaniji jkunu jistgħu jantiċipaw il-bidliet u jagħtu l-appoġġ il-ħaddiema li qegħdin jiffaċċaw il-bidliet illi ħafna drabi ifissru illi dawn in-nies jisfaw bla xogħol u jridu jsibu xogħol ieħor. Għalhekk irridu naraw li l-politika u r-regoli għandhom rwol importanti x'jaqdu. Hemm ħafna eżempji tajbin ta' dak li tista' tagħmel il-politika biex tejjeb eh, prassi tax-xogħol ta' eh, eċċellenti issa dwar il-prospetti jekk tippermetti li ngħid illi ti mish sempliciment ħaġa li għandha xtaqsa ma' xogħol indipendenti mal-gig economy, imma dak il-settur tan-nofs dawk l-impjegan li għandhom il kuntratt L-waħda mill-akbar sfidi hija iva illi dawk illi forsi se jkollhom ibidlu b'mod sostanzjali x-xogħol tagħhom biex jiksbu l-ħiliet illi se jkollhom bżonn biex isibu xogħol ġdid illi forsi se jkun jirrikjedi kompetenzi u ħiliet ġodda biex inti tweġiba fil-qosor naħseb li għanna nerġaw nirriflettu fuq il-politika għal talim tul il-ħajja. Ma naħsibx li la fl-Europa waqas li l-minna ma tantirna xejna bdi, dawk li ħadmu għandhom ir-rwol illi komplu jħarġu l-ħaddima tagħhom għaliex l-ekonomija qiegħda tevolvi u huma bżonn li jevolvu wkoll jekk inti tħares lejn il-gig economy u t-tip ġdid ta' xogħol indipendenti hemmhekk l-ewwel tittara il-provi il provi Eh, dawn huma koperti diġà mis-sistemi ta' protezzjoni soċjali eżistenti ma naħsibx li wis u żgur li mhux daqs impjegati għalhekk eh, hemm bżonn ta' regolament ta' protezzjoni soċjali li jista' jagħti aktar ħarsin lil tipi differenti ta' ħaddiema indipendentement mit-tip ta' kuntratt illi għandhom irridu naraw x'jeżisti fil-pajjiżi Ewropej il-limiti tal-kopertura u nidentifikaw programmi illi jkunu iktar adattati fil-fema tiegħi personali naħseb illi rridu namru lil ħaddiema lilhom infushom. Għandna natu l-protezzjoni lil ħaddiemu mhux il kuntratti lil l-ħaddiem ikollu mal-kumpanija li forsi ħaddiem ikollu żewġ impjiegi jew tlieta fl-istess ħin. Għalhekk inti tiħiva l-ħaddim il-protezzjoni soċjali imma anki il-ħiliet u anki forsi koll il-possibilità li jażellux tip ta' ħiliet irid jikseb. Uh, no, tajab, mela, naddu issa uh, il-kelma lil uh, kellima li jmiss. Iwa, fil-fat jina nati raġun lil Chris U importanti li fuq il-post ta' xogħol il ma jkunu jafu x'inhu mal-punti ta' saħħa u anke d-djufijiet tal-kumpanija. Il-starriċ li għanna dimna jipprovdilna evidenza fil-fatt il-fuq minn terz tal-ħaddima illi jaħdmu f'organizzazzjonijiet illi ma jinvolvuhomx ħafna. Jiġifieri ma tista' ma tistax tkun koinvolt la f'affarijiet ta' kuljum mhux anqas f'affarijiet organizzattivi. U fil-fatt l eh, impiegi iktar mħalsa u ma dawk fejn għandhom eh, imorru ġeneralment eh, huma u juru illi l-persuni kunu ktar involuti li għamlu dak il-tip ta' xogħol. Jiġifieri hawnhekk qed nitkellmu dwar kumpaniji uh, ta' ċertu tip, uh, managers, uh, persuni mlaħqa, però iktar um, involviment fil-ħajja tal-kumpanija tfisser prestazzjoni aħjar għal kumpanija iżda wkoll livell ta' eh, għalxin u kwalità tal-ħaddi kwalità tax-xogħol aħjar. Jiġifieri jekk terz tal-ħaddiema qed iħossu illi mhumiex involuti fil-kumpanija tagħhom, fil-post tax-xogħol tagħhom, jekk m'hemm l-ebda tip ta' rappreżentazzjoni tal-ħaddiem, propju minn hawn irridu nibdew. Dan id-dialogu irid jindirizza dawn il-kwistjonijiet illi għal darbohra naqblu illi l-aħjar li solvihom dan id-diskwit fuq livell ta' kumpaniji. Iva, fil-fatt, fuq Chris, ma' Chris nistaw nitkellmu fuq il-bżon illi ehm, nistabilixxu jew ikun hemm dialogu iktar fil-font illi jinvolvi eh, anka trade unions, eccetera. Issa għatfad l ħin għal xi mistoqsijiet mela Naddi l-kelma lil kallim li jmiss. Iva, jina fil-fat għandi mistoqsija fuq uh, eh, l-standards. Forum tampik fil-fat standard u mux standard. jew fil-fatt nisolbu li tiskellem xejn iktar bil-mod. Mela, għandi mistoqsija fuq il kustjoni ta' forum ta' xogħol standard u mhux standard. Jina naħseb li din it-tip ta' xogħol il qed isir kull ma jmur dejjem iktar eterogeneu. Hemm ukoll il-fatt illi ċerta aġenti temporanji huma involuti Fil-fatt, hemm bżonn illi ix-xogħol Nishti għalda stant jina nsaqsi l-panel u nsaqsi l-kulħat biex nirriflettu dwar sistemi ta' sigurta' innovativi ġodda u anki sabiex nirriflettu fuq mewġa ta' xenarji standard u non-standard. Aħna preparajna eh, paper disponibli fuq il-website għana dwar il-ġejjini naraw anki l-possibilitajiet ta' gig economy u nistidinkom il-koll iżuru sit internet u taqrawa. Mela, mistoqsi oħra forsi? Oui, Zaïgou Chabdrafik, CGT, Confédération Générale du Travail. Euh, la, la question c'est... Iva, fil-fat, jina Alina dana mux bil-fors l-ħjar approach aħjar naraw kif inu organizzat il xogħol jiġifieri il-ħaddiem ukoll li kollu jgħid tiegħu l-organizzazzjoni u l-mod u l-ħaddima u koll ikunu involuti fl-organizzazzjoni ta' xolom ma l-organizzazzjonijiet sindikali. patem ħagġuħra illi ma naħsibx li smajt wis dwarra u ma differenzi li qegħdin jikbru bejn dawk illi jgawdu minn kondizjoni tajbin tax-xogħol u dawk illi ma jgawdux mill minn kondizjoni tajbin, ġifiri jem din id-diverġenza bejn dawk illi jiexu tajjeb u dawk illi jiexu ħażin. bħalli kieku xogħol temporanju kien bib li permezz tiegħu daħlet il-prekarjetà fl-estrema sakemm wasanna għall-estremi ta' ħadin ukoll illi hemm issa l ma' stazzjonati sa fl-Unjoni Ewropea kien hemm kumpanija illi tresqet quddiem il-qorti minħabba il-, -il Ehm, il-xol moħbi. U jiena eh, skantajtu koll li rajt dan dana minħabba xol mux dekjorat u rikors abbużiv għax xol temporanju, aħna ma nistawx nibqaw najdu se jkonna ħaddim li se jgawdim id drittijiet kollha u salarju u jħollu se jkollu xejn jew inkella jrid jikkuntenta b'dak l-intuħ Hemm bżonn ta' bilanċ bejn dawn iż-żewġ pożizzjonijiet u ngħidu regolamentazzjoni teżisti ilha iktar minn 20 sena li nġielet jiena ir-regolamentazzjoni mumiex eh, il-kumpaniji żgħar illi ma japplikawiex imma pjuttost il-kumpaniji kbar li jaħarbu minna jew inkella jaddattaw għal bżonnijiet tagħhom. Barbara, maybe I would address first to you uh, was it a slip of the tongue when you said something nasty about temporary agency work, uh, saying that... Iva, fil-fat, ma nafxek smajt sewa rigward il-kwalità ta' ta' xogħol. Iva, jina li, li xtaqt nejt huwa illi dak li jgħid ir-rapport biċ-ċar huwa illi l-istatus ta' xogħol għandu ħafna x'jaqsam mal-kwalità tax-xogħol. Naħseb dan nistgħu ngħiduh eh, ċaru tont jider ċar anka fil-persuni illi jaħdmu għal rasom u anka persuni fuq kontrat indefinit illi ikkunem aktar kwalità għolja għalli ta' xogħol assoċjata ma' persuni illi għandhom ċerta tip ta' xogħlijiet. Dan huwa r-riżultat eh, Eh, fuq livell oli u fil-fatt eh, propju sena diħla ser nibdew analizi rigward l-status tal-ħaddim u il-kondizjoniet tax-xogħol. Dan il-suġġett jixraqlu analizi aktar fil-fond biex naraw eżattament eh, x'inhu involut f'din is-sitwazzjoni. Iva fil-fatt eh, nista' nifhem illi ċerta rqaqat eh, trid tagħtihom ħafna eh, attenzjoni hemm ukoll ċerta frontieri bej xogħol wieħor li mhux daqshekk faċli li tidentifikhom jiġri naqbel ma' Stefano fuq dan li qed jiġri rridu nifmu x'qed jiġri fil-kumpaniji x'inhuma ma xejriet prinċipali għaliex hemm uħut proposti interessanti, hemm id-direttiva għal posting of workers, u naħseb illi ħafna minna u hekk aħna wara kollox posted workers, jiġifieri ma naħsibx illi daw l-sfumaturi nistgħu naqbdu u ninjorawhom. Fil-fatt, l-istħarriċ jisħaq ukoll jew għandu jisħaq ukoll fuq uh, eh, x'inhu l-kondizzjonijiet tax-xogħol iktar minn li dawk il-kategoriji amministrativi wiesa u kbar li sa issa dejjem zajna. Tajja issa xaġa mill-perspettiva globali. Jekk tippermettuli jiena ser nid ser eh, nid-disassoċa ruħi ma dak li jintqal ma naqbilx ma din id-definizzjoni ta' forum ta' xogħol standard u mhux standard. U fil-fatt dan jorbot ma' dak li kontu qed u jiġifieri t-tixrid jew il um, li qed dejjem iktar komuni, kontratti differenti, tipi ta' xogħol differenti, fl-istess waqt ma nistgħux ninsew illi fil-pajjiżi industrializzati, inkluż eh, fil-pajjiżi Ewropej, medja ta' 70% ta' dawk li jaħdmu għandhom kontratti eh, ta' natura indefinita. Jiġifieri dik hija norma, eh, dik dak huwa dak li s-soltu jiġri. Il- ħlas assoċjat ma' forum ta' xogħol mhux standard dik imbagħad hija kwistjoni oħra, però kwistjoni li rridu nimmonitaraw, nagħmluha monitoraġġ ukoll. Kwistjoni oħra li ta' min jisħaq fuqha hija illi mhux neċessarjament kull forma ta' xogħol mhux standard u maħżina jew negattivi U fil-fatt għalhekk ċerta tipi ta' mm, xogħlijiet mhux standard ilhom jeżistu, pereżempju xogħol staġjonali, eccetera. Dawn jeżistu għal raġunijiet eh, speċifiċi biex ikun hemm eh, pereżempju min jissostitwixxi nisa li jinsabu fuq il-lif tal-maternità pereżempju. Għalhekk huwa importanti illi nqisu dawn l-aspetti Dawn it-tipi ta' xogħlijiet huma meħtieġa f'xi oqsma għandhom eh, u leġittimu illi jeżistu, il-problema però li qed naffaċċaw huwa illi spiss ikun hemm abbuż ta' dawn il-forum ta' xogħol mhux standard għal skopijiet li huma differenti mill-iskopijiet oriġinali. Per eżempju għandek eh, kumpaniji fejn 70% tal-ħaddiema qed jaħdmu Eh, permezz ta' xogħol mhux standard. U għalhekk wieħed jiġi li jistaqsi dawn it-tip ta' kumpaniji kemm jistgħu jkunu stabbli. L-aħħar punt huwa importanti wkoll illi naraw pereżempju sal-liema punt il-fatt li tidħol fil-suq tax-xogħol huwa jew qed eh, tellef mill-opportunitajiet li persuna jkollha biex din il-persuna tikseb eh, eh, xola ħjar jew ikollha perspettiva ta', ta, ta xogħol aħjar. Dawn l-aspetti li rridu nqisu. Grazzi ħafna b'din l-aħħar mistoqsija nixtieq għansib eh, din l-aħħar tweġiba nixtieq nirringrazzja l membri kollha ta' dan il-panel. Issa wasal il-waqt għal kummenti aħarin u għalhekk nistieden nissuni sinjura Erika Eh, biex tiġi fostna. Yeah, yeah, yeah. <clears throat> Dear all, uh, as the deputy director, you are permanent. Mela, eżis, bħala vici fil fadem tkun uh, ta' pressjoni, t-sostitwixxi, mux faċli, nassigurakom li mustanu ħafna ħin, għanna tassew kontenti illi il-suġġett tal-kwalità tal kondizjoni tax-xogħol hija ta' priorità fuq l-aġenda kummissjoni fil livell nazzjonali, msejba soċjali, livell globali. Aħna tassew onorati iżdejja ta' sfida fil-fa Stefano kien qal dan il-sariċ irid isir fuq bażi set regolari dan isir ta' kull ħames snin u minħabba l-fatt li aħna għattur zaħir meta wet l-akademja, meta wet qabel it-think tanks, ma jistawx inwedu wis Agnes, Clade, Matejn u George, il-tim tal-kondizjoniet ta' xogħol, David, anki jagħmel il-sekondar ma' l-ILO u mhux biss, danki ma' l-istati membri bl-uffiċċji statistiċi u l provedituri tal-istħarriġ fuq livell nazjonali ħafna hemm data illi trid tiġi użata u marbuta aħjar hemm lok għal titjib u għall izvilup Kien ovvju illum illi ma hemmx xejrieta definittivi fl-Ewropa, għana fukajna fuq 28 stat membru, hemm konverġenzi u divergenzi fl-istess waqt intom tuna u dan kien ġipjanat biex tkompli tfittex fi zjadda tal-85% tal-impjegati fl-Ewropa u ma sodisfatti. Jina dan rajtu. Em 20% tal-ħaddiema fil-Ġermanja li għandhom impjegi ta' kwalità baxxa. Għanna sejrin nizaminaw dan fi zjedda tal u dak li ħanamlu kol u li nanalizzaw l inigwaljanzi illi id-diskusejna fi zjedda tal impiegi ta' kwalità baxxa, pressjoni U rridu nirkonoxxu wkoll li hemm titjib nixtieq nisħa fuq punt wieħed kien hemm progress ċkejken fir-rigward tal-kwalità tax-xogħol dan huwa messaġġ importanti iżda Stefano dan semmieħ hemm il-klassi medja il qiegħda tittikel titmermer irridu nkomplu naraw dan l-element fi żjed tal. Nixtieq semmi numru ta' gruppi illi ħajamlu analizi fil-iktar qoddim hemm il-kwistjoni tal-ġeneru, diversità tal-ġeneru u hemm problema ta' sem ugwali fis-suq ta' xogħol u anki ukoljanza bejn l-irġiel u nissa dak li ħnamlu u li nifukaw fuq il-livell ta' stat membru fi żid dettal il-għalix huwa eterogenju u bxie data minn data set oħrajn anki wieħed jista' jara il-livell reġjonali marita tal-Kumitat Empla għalet li l-eterogenità u diversità huma fuq livell reġjonali fil fat dan forsi smajtuħ il direttur ġenerali ta' l-ILO qal illi l-effett tal-populiżmu fl-Ewropa u fl-Istati Uniti huwa frott il-nuqqas ta' riżultati għal daqstant hemm l-isfida illi taqqat il-flessibilità ma' sigurtà u tkabbir ekonomiku f'konnettività illi issemmiet minn Michel fil-fatt direttur ġenerali hija edha fuq l-aġenda permezz tal-pilastru soċjali. Jekk huwa fil-fatt dan huwa iżet minn eżerċizzju aħna għandna tama kbira ira għaliex aħna diġà qegħdin indaħlu fil-eżerċizzju tal-pilastru soċjali permezz dejta bbażata fuq l-evidenza ħantikom stampa ġenerali tal-analiżi li serin u fl-2017 u l-2018 fejn istieden lill-atturi akademiċi kena Francis Green, kena Dominic, jessur Fagan, il-kollegi tal-ILO u l-OECD fejn jistaw tassew jitħlu fl-analiżi ta' data tagħna fiżja dettal l-leġdan ma nistgħux nagħmluh għedna dak li namlu. ħana naħdu fl-imkien mal-ILO u naħdmu fl-imkien mal-Istati Uniti, l-Korea tisfel partijiet miċ-Ċina u anki l-Amerika Latina. Aħna sejri nitru fizzja dettal dwar il-ħaddiema ta' tajtajiet differenti u fil-dibattitu fl-aħħar panel l-analizzaw il-kondizjonijiet ta' xogħol u il level ta' l-iżvilupp tal-ħiliet u l-arfien tal-ħaddiema part il- il-livell ta' impenn konxju fil-fat hemm żewġ parti u żewġ pilastri għal l-ewwel qed naraw is-saħħa tal-ħaddiema linja marbuta kien mal-xogħol ta' Owxa. Hemm żewġ aġenziji li qegħdin jaħdmu fuq kondizzjonijiet u Owxa huwa eżatt fukat fuq is-saħħa u s-sigurtà palma tafu. Fil-fat, Barbara semmiet l-analizi u koll dwar l-status u l-kondizjonijiet ta' xol, xinu l-impatt, xinu l-korrelazzjoni x'nistgħu nitalmu l-ħarnet il-kollega Kriet semma il-qafas konċettwali xol minn tema ta' perspettiva għal matul il-ħajja ħana t-tiri namlu studju ta' fattibilta fl-2017 sabiex naraw jekk hemmx indiċi li nistgħu nużaw biex nkejlu fiżja dettal il-kwalità u l kundizzjonijiet tax-xogħol aħna ħan nistiednu anke l-atturi akademiċi sabiex jappoġġawna l-aħħar net fl-2018 sejr ikollna stampa dettaljata ta' data sets differenti. l anki dwar il-kwalità tal-ħajja u qegħdin namlu il-xogħol fuq il-post dwar l-istħarriġ tal-kwalità tax-xogħol li huwa fukat fuq iċ-ċittadini. Dan huwa fukat fuq il-ħaddiema. Irridu nqablu data dwar il-kwistjoni tal-bilanċ mal ħaddiema l-posta xogħol dwar l-isfidi għal ħaddiema u anke mhux għal ħaddiema dwar eh, l-agenda politika għana tassaw nittamaw li nistaw inwaslu għal iżjed informazzjoni minn dan il-lata. Tal-aħħar aħna sejrin nadmu għal ruol tal-motivazzjoni fil zamma tal-ħaddiema zet involuti fil-xogħol bażi tal-isħarriġ tal-kwalità tax-xogħol iżda anke bażi ta' data sets differenti ġala darba ħajja fuq il-post tax-xogħol itwal hija essenzjali għal konċett tagħna ta' xogħol strateġiku u anke għandna bżonn dan sabiex niżguraw illi min ifassal il-politika jkun jista' jimplementa l-ġrieda li kollok id-data hija ħaġa iżda din trid tintuża Malta tal-ħodu l-afastana donnu u wieħed infassal tajjeb għal min iħaddem il-politika tal-aħħar iżda mhux l-inqas jina smajt lek imsejħa il-lodda għal mapping um, tal-istarriċ da kollu il-sirna nafu issa huwa disponibbli online. Ma irnexxin nix tagħmlu disponibbli hawnhekk fid-disa. Suppost ma tejka li jippreżentaż tista' disponibbli tista' tużaw id-data anke fl-arkivi għala standa u kolla interessati, inkluza din akademika u ma mistitna jizuru il-websajt. Tal-axar iżda mux l-inqas ringrazzjament kbir l-Parlament Ewropew li l-atturi kolla involuti. L-unika ħaġa li nitlob għal darba li jmiss hija li konna forsi waqfa l-kafe il għaliex il-bilanċ bejn il-ħajja u il-xol kien wieħed forsi fjak kena bżon ta' kafe, grazzi u koll il-kellima kolla u l-panelist u l-ingrazzjament speċjali l-kollegi tijaj li għamlu l-xol bil-wara l-kwinti li permetta anki anki permess tal- l-uffiċċju ta' kollegament hawnhekk ġewwa Brussell, it-tama u lill-interpreti tajt il-President kif sajt ninsa Grazzi tal-interpretazzjoni eccellenti li intużat tassew u ħanalqu anke fil-ħin. Nixtri a nice evening. serata tajba, narakom fil ġin qarib, Ivek joġbok. Ah, I forgot Matthew, our dear. Eva, Matthew, Saito. Il-kartuni stana kien hija tipinġi l-ġurnata kollha segwa dak kollu li konna qegħdin nagħmlu ħan intella kollox xul website. Grazzi.